Good afternoon, colleagues. Um... Warnos nari tajab, iżis kollegi, natikom merħba l-ura u s-sena tajba l-kulħat. Nishtiq nibdew billi nadottaw l-agenda il-punti 4-14 ġifiri il-diskussjoni dwar l-opinjoni tal-kwittanza tas sena 2016 kienu posposti għall-laqa tal-libe li ħajkonna nar l-14 ta' jannar. Din hija l-unika bidla li aħna qegħdin nintroduċu fl-aġenda jekk m'għandkom l-ebda oġġezzjoni l l-aġenda hija adottata kif mibdula. Eżis, kollegi, mela l-lum għanna punt wieħed biex niddiskutu fuq l-agenda tagħna u ħaniddiskutu l-prijoritajiet tal-Presidenza Landiża. Nixtieq insemmilkom ukoll illi servizz tal-interpretazzjoni huwa sħiħ iżda m'għandniex interpretazzjoni bil-Kroat, bil-Latvjan u bil-Irlandiż. U nixtieq nitlob skuża wkoll minħabba illi għandi skin sejt li rrit nsemmi rekomendazzjoni tal-approvazzjoni tal-koordinaturi qabel ma naddu diskussjoni dwar prioritajiet tal-presidenza mela skont il-regola numru 205 nixtieq inħabrilkom li sur Njura Monika Holmeyer kienet maħtura pal rapporter għal proposta tal-direttiva tal-Parlament Ewropew tal-Kunsill dwar ġida kontra terrorizmu li tibdel id-deċiżjoni għaffas tal-Konsil numru 475 tas-sena 2002 fuq il ġdida kontra terrorizmu. Għandkom l-informazzjoni wkoll online mela jekk tapprovaw din il nomina sa nixtieq illi ngħaddu mill-ewwel għad-diskussjoni tal-punt ewlini li għandna fuq l-aġenda tagħna nixtieq illi intemmu il-laqa fil-ħamsa minħabba li għanna laqta l-koordinaturi fil-ħamsa u nofs ma nasibx li qed nara l-koordinaturi kollha ġifieri għalissa mhux ħansaqsi jekk nistgħux il-laqgħa tal-koordinaturi nagħmluha fil-ħamsa nfrok fil-ħamsa u nofs naf l-Ministru li imur fil-Kumitat Juri ġifieri jiena ħniprova nagħlaq il-laqgħa sal-ħamsa. Nixtieq nagħti merħba lil lill-Ministru Sur Art van der Stur u lill-Segretarju tal-Istat Sur Klaas Dikhoff. Jina naturalment kontent ħafna nista' nagħtikom merba Awek, fost nistidilkom sabiex t-prezentawna l-prioritajiet tal-presidenza Olandiża Nishtiq u Nati merħba li tim ta' presidenza Olandiza li l-kollegi kolla li ħanaħdmu maħħom u għed nistanaw bil-ħerqa li ħajkonna l-opportunità li naħdmu b'mod produttiv matul il-presidenza Olandiza. Natikom merħba li l-kom il-kol nsemmilkom. Mela, l-ministri niproponilom illi tatu prezentazzjoni ta' madwar 10 minuti kull wieħed u mbagħad nisimgħu l-mistoqsijiet u l-kummenti minnħat tal-koordinaturi. Għandna biżejjed ħin sabiex ikollna diskussjoni, għandna satejn sal-ħamsa. Mela, nixtieq illi nibdew bil-Ministru responsabbli sigurtà l-Ġustizzja Sur Ard van der Stur. Jekk joġbok. Grazzi ħafna Sur President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, Sinjuri. L-Ewropa kienet mibnija fuq tradizzjoni tal-ħelsin demokrazija u ġustizzja. L-idejat illi fil fat faslu l-istati tagħna huma fil-fat l-idejat tal-istat tad dritt u dawn mhumiex idejat Franċiżi, Griegi Ingliżi jew Ġermaniżi dawn huma dejat Ewropej. U jekk hemm Ministru li jifhem kemm hija importanti l-Kooperazzjoni Ewropea u għal Ministru responsabbli s-Sigurtà u Ġustizzja, speċjalment dan iż-żmien li għadin nqaddejjin minnu. Is-sur Dikhoff fil-fatt ħajwieġeb il-mistoqsijiet kollha fuq l-immigrazzjoni u jiena fil-fatt ħanitkellem iktar fuq l-affarijiet interni ġustizzja. Jina naħseb li importanti ħafna li naħdmu mill-qrib mal-Parlament Ewropew. Diġà naf kif jaħdem il-Parlament Ewropew u sirt naf ħafna mill-membri tal-Parlament Ewropew fi żjarajiet illi jiena għamilt fi Brussell fi Strasburg matul din l-aħħar sena aħna nafu li l-Parlament Ewropew l-Kummissjoni l-Kunsill huma verament importanti. Isom is-sens tal-Unjoni Ewropea waħda ma tistax taħdem istituzzjoni mingħajr l-appoġġ tal-istituzzjoni l-oħra. Jiena nixtieq nibda bil-indiskuti d-dossiers li l-Kunsill jaħseb li huma importanti ħafna u ħanala billi nsemmi xi ftit oqsma fil-qasam tal- libertajiet ċivili, ġustizzja u affarijiet interni li aħna u iktar fuq matul preżidenza tagħna. Żgur li m'iniex ħanissorprendikom meta ngħidilkom li ġlidu kontra radikalizzazzjoni u terrorizmu hija priorità fuq l-aġenda tagħna. Il-valuri ewlenin tagħna kienu verament attakkati matul l-atroċitajiet orribli li fil-fatt ħadu ħafna ħajjiet u ħafna vittmi jiena nixtieq nesprimu solidarjetà mal-pajjiżi kollha speċjalment ma' Franza. Namlu x'namlu aħna rridu Nipprovaw ikonna bilanċ, bilanċ bejn l-istat ta' dritt u drittijiet fundamentali bħal privatezza u fl-istess ħin prosekuzzjoni u l-kastigar ta' terroristi fuq naħa l-oħra. il ħelsi u sigurtà dejjem għandhom jinżammu f'bilanċ, waħda ma tistax teżisti mingħajr l-oħra. F'dan wara l-attakki ta' Pariġi għadin naraw li kien ħafna proposti leġislativi li għadin naġlu iktar issa fil-ħidma tagħna fuqhom, id-direttiva fuq terrorizmu u fuq l-armi tan-nar, iktar tar dan ix xar il-Kummissjoni tippreżenta wkoll id-direttiva l-ġdida fuq ir-records ta' informazzjoni Rekords kriminali Ewropej, l kris dawn huma kollha pass importanti oħna nilqawhom. Id-direttiva fuq terrorizmu saħaħ il-kapaċità tagħna li ġildu kontra terrorizmu ħat tagħmel il-reat terrorizmu bħala reat kriminali u anka l-finanzjament ta' terrorizmu, it-taħriġ sabiex wieħed isir terrorist u anka l-vjaġġar għal anijiet terroristi. Presidenza Olandiża bessiba taġġel kemm jista' jkun ħalli nitlaħaq progress fuq dawn id-direttivi, jiena kontent nitlaħaq kompromess anka fuq il-proposta tal-PNR. Nixtieq ningrazzja ħafna lil Timothy Kirkhope u anka l-Shadow Reporters tal-li kienu ġusti, flessibli u ħadmu ħafna jina nishtiq u ngħidilkom li ħanamlu mill-aħjar nistgħu ħalli nissegwu il-proċess ta' implementazzjoni. Xtieq nirringrazzja ħafna lir rapporter Jan Filip Albrecht kif ukoll il-Marju Lauristin għax-xogħol kollu li jagħmlu sabiex jintlaħaq ftehim fuq il-pakket ta' protezzjoni tal-informazzjoni kemm huma kif ukoll Presidenza tal-Lussemburgu mxew u mexxew tajjeb ħafna. Grazzi għal dan l-isforzi ta' kulħadd li semmejt id-data personali ħad tkun imħarsa aħjar u protetta aħjar fis-suq diġitali. Bħala Presidenza aħna ħannar naraw li nikkoperaw mal-kumitat tagħkom sabiex nifformalizzaw nalqu dan il-pakket leġislattiv. Hemm ukoll l-istrateġija ta' sigurtà interna tal-Unjoni Ewropea mġedda bejn is-sena 2015-2020 il ħad permettina li aħna nirrispondu b'mod iktar effettiv għall-avvenimenti li qed naffaċċaw illum. Il-Presidenza Olandiża tifoka fuq l-implementazzjoni. Aħna ħankomplu nirrikjedu li kun hemm azzjoni konġunta min-naħa tal-Istati Membri ħanibdew aħna għanzi nkomplu x-xogħol tal libdew il-Presidenza tal-Lussemburgu li ħajt kompla minna mbagħad mis-Slovakja minn Malta. Aħna l-kol kemm aħna ħanippruvaw nilqu riżultati tangibli b'kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew aħna għandna l-qalbna l-pożizzjonijiet tagħkom. Apparti minn hekk aħna ħankomplu x-xogħol fuq l-aġenda leġislattiva li għandna bħalissa l-inkluż il-proposta tal-EPO. Il-Presidenza tal-Lussemburgu għamlet xogħol eċċellenti u aħna qed nistennew bil-ħerqa li nkomplu b'dan ix-xogħol. Il-Presidenza tal-Lussemburgu fil-fatt irnexxielhom jikkonkludu l-artikli kollha fl-ewwel ħames kapitli dawn fihom dispożizzjonijiet ewlenin sabiex ikun stabbilit dan l-uffiċċju u anka għandhom regoli fuq l-investigazzjoni, prosekuzzjoni u anka salvagwardji proċedurali. Il-Presidenza tal-Olanda ħasserra ħafna fuq dawn l-affarijiet li nkisbu l-Presidenza ta' qabilna u aħna ħanippruvaw ukoll nagħlqu dawn il-kapitlu nikkonkluduhom kooperazzjoni ma' l-imsieħba Sterni tagħna. Il-Presidenza ħadet nota wkoll tal-pożizzjoni li kienet espressa mill-Parlament Ewropew fuq l-EPO. U aħna n nqisu l-opinjoni tagħkom jekk ikun hemm bżonn ukoll iridu wkoll nikoperaw mal-rapporter ġdida par paramatera. Illum l-ewwel grupp ta' ħidma diġà beda jaħdem fuq eh, l-artikli 56 sal-artiklu 61 ġifieri aħna mnata Presidenza bdejna nuru li x-xogħol diġà jista' jibda minn issa. Hemm ukoll id-direttiva għal ġilda kontra l-frodi kontra frodi fuq l-interessi finanzjari ġifir direttiva tal-PIF. Il-kwistjoni tal frodi fil-qasam tal-VAT hija xi ħaġa kontroversjali aħna ħbessibna li nkomplu b'diskussjoni fil-Kunsill bdiet taħt il-Presidenza tal-Lussemburgu nanalizzaw l-aspetti kollha li huma relevanti li jinkludu l-kompetenza u l-prosekuzzjoni ta' dawn tip ta' reati kriminali. L-intenzjoni hija li nsibu kompromess aċċettabbli għall-Parlament Ewropew għall kunsill Taħt il-Presidenza tal-Lussemburgu intlaq ftejn mal-Parlament Ewropew fuq id-direttiva tal-presunzjoni tal-innoċenza u direttiva fuq id-drittijiet tat-tfal. Rapporter Natalie Griesbeck u rapporter Katerina Cinici jistħoq ilhom ninfaħruhom u ngħidulhom proset tal dan ix-xogħol. Dwar il-proposta għal-għajnuna legali jiret nistana bil ħerqan naħlu flimkien mas-sur De Jong ħalli navvanzaw fuq dawn il-negozjati. Fuq il-kriminalità, ċiberkriminalità, l-Olanda fil-fatt għandha l-ambizzjoni li tilħaq l-opinjoni komuni u pożizzjoni komuni fuq il-ġurisdizzjoni fi cyberspace. L-kwistjoni kienet diskussa għal żmien twil u minħabba li importanti ħafna investigazzjonijiet kriminali ħankomplu nħeġġu iktar dibattitu. Aperti minn hekk, aħna ħanaħdmu iktar fuq bosta politika tal-Unjoni Ewropea u għodda fejn kun hemm bżonn noħorġu b'azzjonijiet komplementari strumenti li hemm bżonn. L-aġenda importanti hija wkoll meħsuba li tistabbilixxi il- għafas tal-e-evidence tal-provi elettroniċi. Sinjuri, cyber security għadha mill-kwistjonijiet li hija importanti għalina suq digitali siguri importanti ħafna għall iżvilupp soċjali, ekonomiku u kulturali tagħna. Ġifieri aħna ippruvaw nżidu iktar informazzjoni, insaħħu l-prevenzjoni u anka nħeġġu li jkun hemm kooperazzjoni operattivi kif ukoll sobil bejn is-settur privat u pubbliku. Jekk ikun hemm grupp professjonali diġà skopra x'inhuma l-benefiċċji ta' Ewropa Magħquda huma propju il-kriminali li jaħdmu fuq livell internazzjonali allura rridu insibu soluzzjoni għal din il-problema. komplu nifukaw fuq tisħiħ multidisciplinari u l-kooperazzjoni ta' bejnietna manka il-possibilità l wieħed jaqsam l-informazzjoni bejniet l-istituzzjonijiet rilevanti. Aħna n norganizzaw konferenzi matul il-Presidenza tagħna fuq ġida kontra traffikar tal-bnedmin, traffikar tal-migranti, investigazzjoni finanzjarji, etc. Jiena nixtieq ngħidilkom ukoll li l-istat ta' dritt mhux biss għavallura għabna, zdaw u koll xi ħaġa importanti ħafna u ewlieni għal funzjonament tas-suq internu tal-Kooperazzjoni Ewropea. Sabiex nippromuovu nissalvagwardjaw istat ta' dritt fl-Unjoni Ewropea, il-Kunsill adotta konklużjonijiet li stabilixxu dialogu politiku annwali li jsir bej l-istati membri. Il-Kunsill ħejja fil-fatt organizza l-ewwel dialogu fuq is istat tad dritt fis-17 ta' Novembru tas-sena illi għadha kemm intemmet u l-Presidenza Olandiża ħat organizzat diskussjoni eh, fil-kien mal-kollega l-Ministru Kenders illi responsabli għal affarijiet barranin fil fihdan il-Konsil tal-Affarijiet Ġenerali f'Mejju tas-sena 2016. Jiena wkoll ħan nipprova nsarraf fuq l-isforzi tal-Presidenza tal-Lussemburgu nkompli naħdem u kol sabiex nisibu fil-Konvenzjoni Ewropea tad Drittijiet tal-Bnidem kif in previst mit-trattati. Sinjuri jiena nixtieq li nisħaq fuq il-Kooperazzjoni Ewropea u hekk bdejtu nixtieq li fil-fatt f'dan l-ispirtu ngħidilkom ħankompli dialogu dawn is-sitxur li ġejjin. sur Dajkov. Grazzi, Sur President, kontent li qed hawnhekk fil-Parlament Ewropew u li kelli l-opportunità li ninaqat ma'kom hawnhekk biex ninaqat ma'kom dan l-iskambju ta' opinjonijiet fuq l-immigrazzjoni m'għandix għalfejn noqgħod nisħaq fuq l-importanza ta' din il-kwestjoni għall istituzzjonijiet tagħna u għall-Unjoni Ewropea kollha kemm u l-effetti illi jista' ikollu n-nuqqas ta' sejbin ta' soluzzjonijiet tajbin jiena kuntent illi qiegħed hawnhekk għaliex dan il-qasam forsi iktar minn fuq sma' oħrajn Jiena konvent li hemm bżonn ta' kooperazzjoni dawn mhumiex problemi li jistgħu jsolvuhom l-Istati Membri waħedhom jew xi istituzzjoni Ewropea waħedha għalhekk il-kooperazzjoni hija essenzjali għalina bħala presidenza tal-Kunsill għaliex aħna ngħidu il-presidenza imma fil-fatt irridu nkunu naqra iktar modesti għaliex hija presidenza eh, tal-Konsil għalhekk hemm bżonn ta' kooperazzjoni bejn l-Istati membri mal-Parlament Ewropew u mal-Kummissjoni sabiex inkunu nistgħu nimxu l qudiem u nagħmlu fil-diviżjoni tax-xogħol li nagħmlu bħala koleġislaturi. Meta nitkellmu dwar l-immigrazzjoni aħna nafu li bħalissa dejjem minn kriżi ta' refuġati l-ewwel net ta' refuġati infushom dinja kriżi kbira naraw dawn l-xbijat, xbijat li jitkellmu għalihom infushom, imma wieħed jista' jwarrab il-gazzetta, jista' ma jħares fuq l-internet, jista' jitfit television u eh, forsi eh, eh, kultant ikon aptit illi namlu hekk għaliex ma jkollokx aptit toqgħod tarhom dak ix ti kex kxuk imma xorta waħda l-problemi jibqa' hemmhekk u r-realtà tibqa' dik li hi. Għalhekk hemm bżonn li nsibu tweġibiet mhux biss għal problemi fuq livell istituzzjonali fuq livell tal-gvernijiet. Dawn huma problemi li qegħdin joħonqu lill ċittadini tagħna lin-nies persuni ta' kuljum. Eh, nies li jitilqu minn pajjiżhom eh, biex ifittxu ħajja ħjar fl-Ewropa un mbagħad jispiċċaw fidejn kriminali bla qalb illi jabuhom fuq eh, dajsa u ituhom forsi xaq ta' dawl ta' tama illi kunu jistaw jaslu l-Europa. Hemm xuħut minnhom illi għandhom ukoll id-dritt li jitolbu protezzjoni u status ta' rifuġati, imma rridu nkunu stretti ma' dawk illi m'għandhomx dan id-dritt u rridu nikkonvinċu l ċittadini tagħna li aħna qegħdin nejnu lil dawk li qegħdin jaħarbu mill-gwerer, mill-konflitti, mill-moħrija, imma mhux kull min għandu aptit jiġi l-Ewropa jista' jagħmel dan għaliex dan jpoġġi wisq pressjoni fuq is-soċjetajiet tagħna u fuq l-istituzzjonijiet tagħna u l-kooperazzjoni Ewropea biex nagħmlu dan għandna bżonn ta' perspettiva sostenibbli u dejjema eh, biex naraw x'inhuma dawn l-effetti li qegħdin waslu għal dawn il-flussi migratorji għanna bżon ta' tweġibiet Eh, ġodda eh, biex natu ken lil dawn in-nies u nieħdu responsabiltajiet tagħna propju eh, mill-fażi bikrija mhux biss fuq il-territorju Ewropew tagħna imma anki fejn fil-pajjiżi minn fejn jaħarbu dawn ir-refuġati hemm bżonn li nuru r riżultati tal-ħidma tagħna anki liċ-ċittadini Ewropej. Nuruhom illi nistgħu nikkontrollawhom dawn il-flussi, nurruhom illi qegħdin nagħmlu dak illi nħossu li hemm bżonn li jsir, imma imma hemm bżonn ukoll li inqisu nagħtu każ it-ħassib ta' ċittadini tagħna u anki li nagħtu każ il-limiti prattiċi eh, li jistgħu nistgħu nindunaw bihom. Hemm bżonn ukoll li l-popolazzjonijiet nazzjonali ikunu soddisfatti jridu jħossuhom konvinti li l-gvernijiet eh, għandhom kontroll fuq is-sitwazzjoni u li qegħdin niddependu fuq xulxin għalhekk għandna bżonn ta' soluzzjonijiet Ewropej mhux soluzzjonijiet nazzjonali. Nistgħu forsi naqodu nippuntaw sabajna lej xurxin, nistaw inħallu li dawk li għandhom l-akbar problemi jaqtfu waħedhom, imma xorta waħda eh, il-soluzzjoni mhux se tinsab dak il-mod. Hemm bżonn illi nsibu soluzzjoni malar kem jista' jkun. Minħabba li x-xogħol huwa ħafna, aħna se nagħmlu ħilitna biex inħejju l-Ewropa mhux biss biex teleb din il-kriżi imma biex kun imħejjija għal dak li jista' jinfeċ e, jinqala fil-ġejjieni għaliex din mis-sitwazzjoni li se tispiċċa mill-lum għal irridu naraw illi il-fluss migratorju li għat nifacċaw bħalissa għamlu ħafna pressjoni fuq il-sistema ta' Schengen, ċerti mekanizmi li kena mux għat jaħdmu kif aħna eh, ħsibna uh, li kienu se jkunu ta' soluzzjoni għat naraw li mumiex għedin joffru il-soluzzjonijiet meħtieġa il-ċittadini qegħdin jaraw li forsi aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu xi ħaġa imma xorta waħda ma qatt m'għandniex kontroll fuq is-sitwazzjoni u dan wassala l iktar tensjoni u nuqqas ta' fiduċja fis-soċjetà tagħna. Ma rridx ngħid illi eh, dawn għandhom raġun, jew illi l-biżat huma bbażati fuq il-fatti imma il-konsegwenzi huma dak li huma għaliex in-nies temmen illi s-sitwazzjoni kif inhi u għalhekk in-nies illi qegħdin e, immexxu il-pajjiżi l-istituzzjonijiet Ewropej rridu juru li ċittadini illi aħna nistgħu ikollna kontroll tas sitwazzjoni li qegħdin hawnhekk mhux biss biex impaċċu imma anki biex nsibu soluzzjonijiet. Aħna bekk biss nistgħu insibu soluzzjonijiet tal-sigurtà u l-integrazzjoni sostenibilità tal-sistemi tagħna. Sfortunatament m'hemmx soluzzjoni maġika għal dawn il-problemi dana ma jistax laqas isir mill-lum għal-għada u hemm eh, bżonn li aħna nieħdu azzjoni ma nistgħux noqogħdu eh, eh, imbeżżajn bil u ma nagħmlu xejn irridu irridu l-ewwel qabel kollox namlu dak li wedna li se namlu u mbagħad noħorġu bi proposti istituzzjonali oħrajn. Għalina huwa importanti bħala presidenza illi nieħdu azzjoni u nuru bil-fatti illi nistgħu namlu dak li aħna wedna li se namlu. L-implementazzjoni mhijiex faċli għalhekk irridu eh, natuha ħafna attenzjoni Jekk aħna naraw pereżempju l-mekkaniżmu ta' eh, rilokazzjoni, aħna għandna soluzzjoni limitata għalissa ħena bżon ħafna ħin biex wasanna għalija u rrit eh, nfaħħar l-Parlament Ewropew għal għalix intom pala parlament ma domtux eh, biex tieħdu deċiżjoni daqskem dam il konsil fil-futur meta jkonna riżultati ġodda u jew bżonn ta' rizultati nittama li nkunu nistgħu norbtu fuq il-Parlament Ewropew eh, biex jgħinna biex nofru soluzzjonijiet bil-fatti u mhux biss klim sabiħ miktub fuq il-karta. Issa, fuq l-implementazzjoni ta' dak li aħna qbilna fuq u l-iktar importanti huma dawn il-hotspots jew dawk li qegħdin jitwaqfu jew dawk li għad iridu jitwaqfu u ir-relokazzjoni fejn irridu nevitaw eh, diskussjoniet fuq min eh, xandu jkun l-ewwel jekkux il-hotspots jew inkella dan il-mekkanizmu. Irridu naraw xikun hemm bżonn li jsir u hemm bżonn li l proċessi eh, siru jkollna proċessi ta' reġistrazzjoni ta' dawn in-nies u anke ir-relokazzjoni u anke kontroll fuq il-flussi li jaslu. Rridu natu iktar attenzjoni għal faċilitajiet ta' akkoljenza u li nibatu lura dawk li mandom xdritt li jibqaw fit territorju tagħna u niġildu kontra il-kontrabandu u traffikar tal-bnedmin fil-għanna l-fejjim ta' Dublin u koll illi eh, rridu niddiskusuħ u se tkun diskussjoni importanti ħafna għaliex il-pressjoni li għedin ipoġġu fuq il-sistemi tagħna dawn il-flussi jider biċċar illi l-ftejjimiet illi għanna mumiex realistiċi imma xieħut mill-ftejmiet li aħna il-ħakna fl-modi kienu diġa mill-bidunet juru u jindikaw illi ma kienux sejriġu. Ma jistax ikun illi ikonna n-nis illi jihdu ċertu responsabilta u oħrajn illi ma jamlux dan. Inna nafu għal ħafna snin illi fil-prattika kien qed jiġru affarijiet differenti ħafna minn dak li konna bilna fuq u eh, aħna u ktibniħ fuq il-karti l-implikazzjonijiet prattiċi eh, għal dawk is-sitwazzjonijiet illi kien hemm fl-modi kienu mod imma issa is-sitwazzjoni hija differenti imma laqqas ma nistgħu ngħidu illi dak il qbilna fuq u issa se warbuħ u mingħajr ma nkomplu nuru sens ta' solidarjetà fl-Unjoni Ewropea u fost l-Istati Membri. Aħna għandna lista ta' ħafna suġġetti konkreti ħafna li ħarġet proposti fuqhom il-Kommissjoni jew qalet li se toħroġ bi proposti fix-xhur li ġejjin u eh, jekk intom tieħdu pereżempju t-tisħiħ tal eh, ħarsin tal-frontieri tal u s-sistema tal-gwardjani tal-frontieri, aħna minnija bħala sfida bħala presidenza olandiza biex ikonna stqarrija mill-Kunsill waqt il-presidenza tagħna ma naħseb illi tkun ħaġa tajba jekk eh, ikonna kuntatt mill-bidunet biex inwittu it-tri għat illi irridu isiru eventualment sabiex kulħadd jifem xinu mistenni nkunu nistaw niksbu il riżultati uh, eh, mixtieqa ħalli uh, niqaf hawnhekk għaliex diġà qbist il-ħin li kien allokat għal eh, din prezentazzjoni tiegħi fost il-proposti illi aħna rridu noħorġu bihom u naħdmu fuq hemm bżonn li naħdmu bħala kolleġislaturi flimkien magħkom. Aħna bħala presidenza rridu naraw fejn nistgħu nibnu pontijiet bejn l-istituzzjonijiet u l-istati membri u mbagħad huma l-politikanti fl-istati membri u intom hawnhekk biex eh, tiddeċidu jekk tridux tgħaddu minn fuq dawn il-pontijiet li nkunu bnejna aħna li huma pontijiet tant importanti għal kooperazzjoni tagħna u kooperazzjoni fl-Unjoni Ewropea Ewropea kollha kemmi. Grazzi ħafna uh, Ministru Dajkov, grazzi lilkom it-tnejn tal-li żammejtu mal-ħin għaliex din hija twissija lilkom it-tnejn għaliex issanna eh, nafu li l-membri kollha li għaw fil-kamra preżenti jixtiequ jitkellmu. Uh, eh, jiddir li laħat l-impressjoni li intom uh, diġa għandkom wis xtamlu għal dawn is-sitxur li ġejjin, pero jiena nista' nifhem ukoll għaliex ix-xogħol huwa huwa kbir li jrid isir hemm ħafna xogħol li jrid isir hemm dawn id-dossiers leġislattivi li jridu jingħalqu għalhekk jiena nissuġġerixxi li l-ewwel qabel kollox għaliex għawil membri hawnhekk kif semma il-Ministru Dajko fuq it-triologi u preparazzjoni intom rajtu f'dawn l-aħħar sitt xhur kif jaħdmu l-membri tagħna kif ħdimna hawnhekk fit-triologi f'dawn l-aħħar sitt xhur għalhekk aħna nistennew illi namlu ħafna xogħol produttiv u effiċjenti fis-sitt xhur li ġejjin. Issa intom se jkollkom ħafna mistoqsijiet, mistoqsijiet fuq kollox. Imma rrid eh, nabżakom ġa issa illi se jkollkom terġaw tiġu titkellmu magħna hawnhekk f'dan il-kumitat għamlu dak kollu li tistaw fuq mill-lat leġislattiv imxu pass pass kif eh, għamlu waqt il-presidenza tal-Lussemburgu fejn sar ħafna progress. Forsi edin nista tistaqsu l-kom infuskom għalfejn qed inwissikom eh, imma teħdux dawn l-affarijiet mod personali għax għadkom troddus kif dejtu s-salib għadkom kif dejtu x-xol ta'kom, imma se tifmu għalfejn għattilkom dak li għattilkom. Kollegi, l-ewel se nisimaw minnant il-koordinaturi, eh, unbat nieħdu xifti t-weġibiet, il-presidenza tal- eh, l-Olanda, ġifiri il-mistoqsijiet, il-tweġibiet zgur se jkunu osra, unbat nisimaw minnant il-membri għanna ħafna ħin tinkwetawx. L-ewel net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 if someone is taking money from the accounts of five different banks by using digital means, then it's għanna definizjoni preċiża ta' xinu ċiberkriminalità. Nifmu li għanna bżon miżuri differenti ma nafx jekk għandix bżonn modi differenti ta' reati. Dwar l-appoġġ finanzjarju għal terrorizmu, qed nagħmlu dak li nistgħu fejn dan l-Ewropa biex insiru nafu x'inhu l-flus tal-flus. Imma qegħdin f'kuntatt ma' oħrajn li qed jippruvaw iwaqfu l-appoġġ forsi ikbar ta' terrorizmu li ġej minn pajjiżi oħra bħal Turkija u l-Arabja Sawdita jekk ġej minn hemm forsi mhux biżejjed li waqfu l-appoġġ finanzjarju ġej mill-Ewropa. Dwar il-ġieta kontra terrorizmu bħalma qed narawha issa fih dan l-Ewropa. Jiena naħseb li għandna bżonn illi rridu ntejbu l-użu tal-miżuri kurrenti. L-aħħar ġimgħa Fl-arġima rajt fuq il-gazzetta li wieħed mill-kriminali f'Pariġi, fl-attak ta' Pariġi, kien qed jgħix f'pajjiżi differenti fl-Ewropa bismijiet differenti u jippretendi li hu refuġjat kif jista' jkun. Għandna xi problema bir-reġistrazzjoni tal-fingerprints li kieku din taħdem sew konna nsiru nafu din problema li dan huwa l-istess persuna li jirreġistra bond bisem differenti. Li nejdu li nalqu l-frontieri u ma nħallu ħadd jidħol forsi mhux biżejjed. Jiena naqbel li r-rifuġjati wkoll għandhom bżonn ta' post sigur fil- pajizi pajjiżi tal-oriġini u fil-pajjiżi ta' transitu imma għandi l-impressjoni ikolli l-impressjoni meta inkonet insegwi dibattiti illi hemm l-impressjoni irrid irridu jkollna ir-refuġjati f'terzi pajjiżi terzi biss. Jekk qed nitkellmu dwar Turkija, l-Ġordanja jew il-Pakistan dan huma pajjiżi li huma ħafna ifqar minn xi pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk jekk u lantana li kollna ir-refuġjati hemmhekk jiena ma nemmix u ma naħsibx nintom intom tridu dan. Irridu nuru eżempju tajjeb ta' kif nindirizzaw il-problema ta' rifuġjati. U dan mhux biss meta nil-ewom u wkoll fir-relokazzjoni u l-integrazzjoni tar-refuġjati. Nixtieq nitkellem fil-qosor dwar il-fatt li ċittadini tagħna ma jridux li kunaw ir-rifuġjati. Ovvjament jgħidu dan għaliex ħafna politiċi jgħidu dan u xi kultant ma jkun hemm lebda partit politiku, lebda gvern li jgħidu dan huwa ħażin. Li kiku noħorġu b'soluzzjoni oħra, in-nies jimxu ma' din is-soluzzjoni. Naħseb li għanna bżon tmexxija politika fil-Stati membri illi tindirizza dawn il-kwistjonijiet. Dwar il-flussi tal-immigrazzjoni u terrorizmu ħafna nis jaħsbu illi għanna inwaqfu il-sistema ta' Schengen u nerġew nibdew nikkontrollaw il-frontieri kollha tagħna ma l-ewwel net jiena ċerta illi dan mhux sejjajn lir-refuġjati u t-tieni net jekk nalqu il-frontieri tagħna din ma tkunx biss ma jkunx biss il-pass ħażin fejn tlu refuġjani imma dal-pass ikollu influenza ħażina fuq l-istat ekonomiku tal-istati membri tagħna. Jiena ċerta li se nappoġġawkom u intom se tagħmlu pass il qudiem sabiex insibu soluzzjoni u l-istati membri kollha jaqblu fuq kif nindirizzaw il-problema tar rifuġjati kemm fl-Ewropa u kemm barra. Grazzi. Issa naddu l-kelma li Sur Kerkop. Grazzi ħafna, Sur President. Nishtiq li kullħat t sena d-dajba. Għanna sena u d-dimna li tofra ħafna sfidi. Nishtiq nilqa il-presidenza olandiza u partikolarment il-prinċipji u it-timijiet illi il-temi illi illi qed joffrulna. Naħseb li l-argument tagħhom li jixtiequ jifokaw fuq l-essenzjali u l-valur tagħna jidher li huwa approċċ sensibbli ħafna. Qed jenfasizzaw ħafna l-kooperazzjoni. Din hija forsi neċessarja aktar minn qatt qabel il-pressjoni u l-isfidi illi l-Ewropa qed teffjaċċa bħalissa il-kooperazzjoni il kooperazzjoni bejn l-Istati membri hija mira bżonn juża ħafna. din il-kooperazzjoni se tagħmel l-Unjoni Ewropea aktar f'saħħitha u tkun tista' taffaċċja t-teddid li ġej minn barra. Anke wkoll dawk ekonomiċi. Semmejna f'dan il-punt il-fatt illi il-presidenza Olandiża se tkun qed taħdem flimkien mal slovakkja u ma' Malta li huma l-presidenzi ta' wara u naħseb li dan huwa tajjeb u jiena kuntent għax naħseb li se jkun pass tajjeb għal l-Ewropa illi taħdem mal presidenzi ta' wara. L-ewwel qed nixtieq insemmi l-Dublin huwa importanti ħafna. Konna qed iħarsu lejn ir-rievalwazzjoni ta' Dublin. Dan huwa importanti u għanna bżonn regolament ta' Dublin li l-Stati membri kollha jirrispettaw. Kull ħaġa fir-regolament għandu jkun għandha tkun irrispettata. Għandu jkun hemm forsi rabta bejn il-sistema il ta' Schengen u il-abilità jew le li jkun jistgħu jimxu mal-obbligi tagħhom. Irridu naħdmu fuq il-kooperazzjoni illi hija enfasizzata fir-regolament ta' Dublin. Naħseb illi f'dan il-Kumitat u f'dal-Parlament Tkellimna ħafna fuq ir-radikalizzazzjoni. Aħna però aħna responsabbli għal dak li qed isir taħt għajnejna. Naħseb jiena nħoss responsabilità personali. U bħalma naħseb ir-rappreżentanti kollha fil-Presidenza u l-Kummissjoni jħossu. Jekk ikollna sistema legali illi tenna insibu u nieħdu azzjoni kontra terroristi tejn. Imma rridu nħarsu lejn is-sitwazzjoni fuq livell globali, rridu nwaqfu radikalizzazzjoni mill-bidu tagħha u mhux palma namlu fl-aħħar tal-proċess ta' radikalizzazzjoni. Irrid inkun naf il-presidenza x'inhi l-intenzjoni tagħha li tagħmel dwar din il-kwistjoni Jiena ferħan li qed narom u ser nagħmlu dak kollu nistgħu sabiex nikkoperaw fix-xogħol li għandna nagħmlu. Issa ngħaddu għal Thank you very much, Chair. And I would also like to welcome the Dutch presidency. We look jina kontenta da qed namlu dan ix-xogħol u nenfasizzaw ukoll illi intom bdejtu presidenza ta'kom fi żmien kruċjali u ta' sfidi kbar l-Unjoni Ewropea. Aħna qegħdin hawnhekk sabiex naħdmu ma'kom u ninsabu ħerqana biex nagħmlu dan. Ħan nitkellem dwar xi punti importanti dwar waqt il-presidenza ta'kom. Il-presidenza Lussemburgiża ħadmu ħafna sabiex l-istati membri jihdu sem f'distribuzzjoni u regolazzjoni Relocation scheme lost. Relokazzjoni ġusta fost l-Istati membri. Huwa ħażin ħafna li qed naraw li m'hemmx kooperazzjoni. Aħna ħdimna ħafna fit tlietijiem u il-presidenza għatfadla ħafna x'tamel sabiex tasab dan il-punt. Irridu inwaslu l-istati membri sabiex jihdu l-impen sabiex jaħdmu fl-imkien u jagħtu kontribut tagħhom b'mod ġust sabiex aħna nkun nistgħu naraw azzjoni reali fl-iskema ta' rilokazzjoni. It-tieni punt dwar il-proposta ġdida ta' Dublin qabel l-aħħar tas-sena. It-tim ta' negozjati tal-Parlament issuġġerixxa li mmorru għal approċċ minimalistiku dwar it-tfal mingħajr ġenituri. Din proposta sfortunatament ma kienx popolari fil-laqa tal-GHA, għalhekk jiena nixtieq nkun naf kif il-Presidenza tal-Olanda tixtieq tkompli fuq dan il-punt żejr iżda importanti. Ma nistax ma nsemmix il-kwistjoni dwar il-drittijiet fundamentali u l-istat ta' dritt fl-Unjoni Ewropea. Mhux bissax u huwa suġġett li nsemmu dejjem imma għaliex qed nitkellmu dwar il-valuri tal-qalba li fuqhom hija mibnija l-Unjoni Ewropeja u dawn il-valuri bħalissa huma taħt id-dita fi stati membri diversi. Nixtieq insemmi l-Ungerija u l-Polonja imma qed naraw tendenzi li ħażmuna f'ħafna stati membri. Il-presidenza Olandiża qed tikkonsidra li tieħu xi passi speċifiċi f'dan il-qasam sabiex il-Kunsill jimxi lil mill- silenzju politiku fejn edin bikwietom u ilhom hemm ħafna żmien żmien. Dan mu tajja pal ħadd u ma jgħinx fiġġielda kontra t-tettita lill-valuri Ewropej. Huwa kruċjali li l-President sa tieħu pass dwar dan. Grazzi. Issa nadu assurdion. Ovvjament jiena wkoll nixtieq kull kulġit lill-Ministri bil-Presidenza tagħhom u nispera li konna riżultati tajbin sabiex nindirizzaw il-kriżi fis-settur tal dan il-grupp. Nixtieq nżid illi il-Presidenza u dan huwa kumment ġenerali qed tippreżenta kollox b'mod pragmatiku se nġibu n-nies flimkien imma għad kommettux x'qed toffru eżatt. Għad kommettux kif tistgħu taslu għal kompromess. L-Olanda dejjem kien pajjiż illi dejjem promova drittijiet umani u naħseb illi rridu naħdmu f'dan il-punt f'ħafna setturi. Tkellimtu dwar l-importanza tal-istat ta' dritt u għawek naħseb fil-nominazzjoni ta' imħalfin se jkunem dialogu fl-ewwel Kunsil Ġenerali. li kieku kont ministru kont imur għand il kont imur għand il-ministru Pollak u ngħid illi l-istat ta' dritt huwa punt importanti fl-ewwel nofsta tas-sena. Imma jien nara nuqqas ta' rieda li tieħdu azzjoni. L-assistenza legali taqa' taħdan ukoll dan huwa dritt fundamentali. Se kun kontent li naħdem mal-Presidenza Olandiża u nispera li jkun hemm progress. Ma nistgħux forsi ħarsu lejn soluzzjonijiet fuq żmien ta' term, fuq terminu ta' żmien twil, imma rridu narawx qed jiġri u naraw x'inhu disponibbli. In-nies illi ibatu minn min dawn il-kwistjonijiet huma refuġjati huma nies li man li mhumiex mill-qwa mod tajjeb li m'għandhomx tama li jkollhom il-każ tagħhom mismuħ mod ta' malajr. Tkellimtu dwar il-hotspots u qed li rridu intejbu l-uħ fir-reġjun. Din hija xi ħaġa fuq terminu ta' żmien twil, mhix xi ħaġa li nistgħu nagħmlu issa, irridu nindirizzaw is-sitwazzjoni fih dan l-Ewropa, rridu soluzzjoni tajbin u rridu presidenza impenjata sabiex tagħmel dan. Problema kbira hija il-kwistjoni ta' Calais. F'Dankerk hemm 25,000 persuna fit-tajn. Dimiex biss kwistjoni Ewropeja hija problema reġjonali. Anki il-Belġju u l-Olanda se jkunu influenzati minn dan. Irridu soluzzjonijiet li jittiedu f'terminu ta' żmien sabiex ikun hemm pressjoni fuq Franza sabiex in-nies ikunu jistgħu japplikaw għal ażil. Grazzi ħafna jien ukoll nixtieq nilqa' iż-żewġ ministri hawnhekk, nixtieq nibda' billi nati ħarsa lejn il-qorti kostituzzjonali nifhem illi li nifhem li se jkun hemm kriżi ta' tmexxija tridu tispjegawna x'inhi s-sitwazzjoni fil-Polonja u tridu turu l-Kummissjoni u l-Parlament illi li se tindirizzaw dal-approċ li mhuwiex demokratiku. Dik li l-amministrazzjoni Olandiża kienet tagħmel qabel il-Presidenza. Tkellimtu dwar limitazzjonijiet. Unies nies illi ma jirrispettawx il-ħaddieħor x'inhi s-sitwazzjoni dwar dan. Għawek qed nitkellmu dwar religjon, irridu nkunu nafu x'inhi situazzjoni u x'inhi definizzjoni ta' nies li jit, jit, jitkellmu fin fuq ħaddieħor. Is-sitwazzjoni ġewwa l-Ungerija hija ta' tħassib kbir. Artiklu 3 tal- tal-Konvenzjoni Ewropea tal-Drittijiet Umani mhuwiex qed jitlaħaq. Irridu naraw din is-sitwazzjoni Tkellimna wkoll dwar iċ ċiperkriminalità nixtieq inkun naf jekk intom qed u xed titkellmu dwar id-definizzjoni ta' sigurta interna. Għanna definizzjoni differenti ħafna ta' sigurta interna. Qed nitkellmu dwar perikli transfrontali. il-bira fuq program Olandiż intqal illi kanna inwaqfu l-flussi tal-immigrazzjoni. Ma nafxu dan l-antakom taħt il-Presidenza Olandiża tistgħu tajdu xi ħaġa dwar il-flus li nataw lit turkija qed nifhem milli mill 3 biljuni l-ebda l-ebda flus ma ntħallsu u l-pajjiż qed jiġildu fuq min għandu jħallas għal xiex u meta. Dwar il-rilokazzjoni ta' refuġjati mill-Greċja l-Olanda qalet illi l-Olanda l-esta li tieħu l-ewwel mija mill-ewwel 1500. Ma naħsibx li għanna niddiskutu biss il-hotspots. Irridu naġixxu irridu presidenza pratika. Jekk l-Olanda tista' tagħmel xi ħaġa u tieħu dawn ir-refuġġati ġew l-pajjiż, ikun pass tajjeb. Il-Lussemburgu għamel dan diġà ħaxi refuġġati. Tistgħu forsi tiċċaraw il-punt dwar il-kontrolli tal-frontiera dwar is-suġġeriment li xi ħadd tagħmel illi għandu jkun hemm mini Schengen fuq il-programm ta' televiżjoni l-bira ma din il-kwistjoni ma kienx ċara. Il-Prim Ministru qal illi jekk ma nistgħux innaqsu l-flus ta' immigranti u immigranti mod sinifikanti l-Olanda tieħu azzjoni laterali. Xi fisser dan? Grazie ħafna, Sur President, li barra s-sar tajab l-Ministri. Li li minn dawn il-proposti leġislativi li zgur li hemm bżonn ta' iktar diskussjoni dwarhom hemm bżonn li naġlu kemm jista' jkun fil-ħidma tagħna hemm bżonn li nirriflettu wkoll fuq il-kooperazzjoni bejn l-Istati membri il-kooperazzjoni fuq l-istati bejn l-istati membri għal l-offol ta' kollox ikolli ngħid. Naħseb li forsi dak li ħanejt jinstema' ovvju, però jiena nixtieq nisħaq fuq il-fatt illi minkejja li jinstema' ovvju dan huwa importanti ħafna minħabba li sabiex ikun hemm kooperazzjoni ta' vera bejn il-kooperazzjoni din hija bbażata fuq ir-rida tajba ta' kooperazzjoni. Ta Mem lebda direttiva jew regolament jista' jkun siwi f'dan il-kuntest ħalli nsolvu il-problema jekk ma jkunx hemm irrida tajba ta' kooperazzjoni bejn l-istati membri u dan nixtieq nippreċiżah jien anka fid-dawl ta' dak li rajna li ġara dan l-aħħar. Fil-maġġoranza tal-każijiet, kull proposta leġislattiva u dokument li kienet joħroġ ħadd tal-Parlament Ewropew bil-ħsib komunitarju fil-fat waslet fil-Konsil Ewropew mbagħad teħel hemmhekk. Fil-fatt din il-proposta mbagħad kienet tiddajjef ħafna waħna rajna illi wara dak li ġara f'Pariġi u deċidejna wkoll ċertu affarijiet fuq l-iskambju ta' informazzjoni, aħna għedna li dawn l-iskambju ta' informazzjoni suppost diġà kien jeżisti, iżda ma ħadimx fil-f'dak il-każ u l każijiet oħra. U dan huwa minħabba nuqqas ta' rida pożittiva ta' kooperazzjoni bejn l-Istati membri. Kemm dak għandu xieqsam il korruġi da' kontra korruzzjoni, kriminalità organizzata, ecc. M'ħafna ħafna affarijiet li nistgħu ntejbu iżda l-ewwel pass li jrid jittieħed huwa r-rida tajba li wieħed jikkoopera bejn l-Istati membri u aħna rridu naraw eżattament x'lesti li nagħmlu minnaħa tal-istati membri fuq il-livell ta' il-livell intergovernativ ukoll fuq il-livell tal-Istati membri u l-livell Ewropew. Jiena naħseb li nkella dawn il-proposti kollha leġislativi li ħanoħorġu ħajkunu bla sens u bla użu. Issa fuq l-immigrazzjoni naħseb li s-sistema li għandna bħalissa mhijiex sistema tajba. Jiena naħseb li għal darba din naraw li ħafna stati membri mhumiex lesti li jikkoperaw. Is-sistema ta' relokazzjoni hija xi ħaġa li mhux qed taħdem tajjeb, figuri u ċifri verament qed jeruna kemm għanna situazzjoni ridikola fil-fat kienem 159 immigrant biss illi indbatu minn dawk l luf kolla illi waslu jekk għanibqaw sejrin għizgur li maħnix għan avvanzaw inti jett sur ministru li jem bżon li nkunu ktar stretti dak l-indu xaqsam ma l-immigranti illegali u rridu ninfurzaw il-fat li ħana nistaw nibatu għom l-ura li pajiz d origini iżda kif ħanamlu għadin il-ħagġa jekk ikun hemm stat membru li tissi problemi b'dawn il-possibilità li jintbatu lura l-immigranti. Kif nistgħu implementawum u infurzawum anke fil-kuntest ta' ftehim bilaterali? Inti jek dan qed ettejdu tgħidu bil-kliem milli hija tajba ħafna ambizzjoni tajba iżda fil-prattika kif nistgħu nagħmlu dan kollu. Issa fil-każ ta' Schengen, x'qed infissru allura bil bit-titjib ta' sistema ta' Schengen jew ħajkonna ċaqliq ħires jew nkella le, anke f'dan il-każ jiena nixtieq insaqsik inti qed titkellem allura fuq Schengen iżgħar, x'tib ta' implikazzjoni tħajkolla din, min ħajdeċidi allura x'tib ta' bidliet ħajkun ħajkun hemm u jiena kif qed tilkom jew ħajkun hemm ċaqliq ħieles ta' ċittadini jew inkella ma jkunx hemm ma nistgħux nagħmlu xi ħaġa fin-nofs. Importanti nrispettaw ukoll il-valuri ewlenin tal-Unjoni Ewropea x'inhuma il-pilastri. Jiena naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar id-drittijiet ta' fundamentali u l-istat ta' dritt dawn affarijiet li rridu jkunu rispettati, iva naqbel perfettament jiena kont ir-rapporter għal drittijiet fundamentali tal-bniedem. U kont qed nara bajnejja kemm kien diffiċli li nsibu ftejjim fuq eh, il-kontroll li rrid isir f'kull pajjiż. Allura jiena nsaqsik x'tib ta' inizjattivi intom ħassibkom timplementaw ħalli tiżguraw illi verament ikun hemm informazzjoni aħjar fuq il-ħarsien ta' drittijiet tal-bniedem f'kull pajjiż tal-Ewropa. U rridu naraw kif allura nistgħu nintervjenu wkoll fuq il livell ta' prevenzjoni Meħabba li l-inna jinteressana ħafna li aħna niprevjenu il-ksur ta' drittijiet fundamentali tal-bnidem, un bat mux nihdu azzjoni wara li kuntar twis. Grazie ħafna, signora Metzola. Od nishtiq ninaqat mal-kollegi tijaj billi nilqa il-prezentazzjoni li inatatilna mill prezidenza l-ġdida tal-Unjoni, tal-Kunsil tal-Unjoni Ewropea, jina niġi minn Malta u allura u importanti wkoll li jiena bħala Maltija u li l-pajjiż tiegħi jagħmel parti minn dan it-trio li nkunu verament qed naħdmu mill-qrib mal-Presidenza f'dan il-Kumitat mod partikolari għaliex din hija sena li ser tibni b'importanza fuq dak kollu li aħna bdejna eh, wara l-elezzjoni ta' din il-leġislatura u li fuq aħdimna is-sena il sena li għaddietu u b'dan fissera li bħalissa qed naħdmu fuq rapport dwar l-immigrazzjoni li jiena flimkien mal-kollega tiegħi Madam Kenge qed nikdbu u ħafna mill-affarijiet li intkom semmejtu huma fil-fatt ittakiljati f'dan ir-rapport li ser nippreżentaw nhar it-tnejn fil axija fi Strasburgu. L-iktar ħaġa importanti iżda li nixtieq jiena nallaċċa hija għal dan ir-rikonoxximent investiment li jekk aħna ħan niddiskutu ir-regolament ta' Dublin u naraw sissa x'falla fil-flaki tal-azil Ewropew irridu narfu li ikollna presidenza wara presidenza li tiġi hawnhekk titkellimna dwar is-solidarjetà, nitkellmu dwar ir-relokazzjoni iżda wara sitt xhur aħna narfu li ma tantx sar ħafna. U jekk aħna ma narfux illum qabel għada li irridu, irridu nindirizzaw dan il-pis sproporzjonat li kollok fuq il-pajjiżi tal-frontiera, allura ser insibu ruħna fl-aħħar ta' din il-presidenza u narfu għal darba oħra li għadna mar nexin nix nimxu speċjalment u hawnhekk qed nirreferi għal pajjiżi fil-Kunsill tal-Ministri. U hawnhekk ukoll bħala grupp tal-Partit Popolari Ewropew aħna ninsistu ħafna dwar l-implementazzjoni tal-azil Ewropew aħna ninsistu li jrid ikun hemm pressjoni fuq, stati membri ma għadhom ma implementawx kull kull dettall li hemm fid-direttivi u r-regolamenti rispettivi u hawnhekk nixtiequ li ssir ukoll pressjoni mill-Presidenza biex tiżgura li kull stat membru li għadu lura f'dan ir-rigward jimxi biex jasal u jirrispetta l-standards rikjesti mill-liġijiet li diġà huma applikabbli. Fl-aħħar net aħna narfu il-nota li jintkom għamiltu dwar il il-border guards aħna għalina bħala grupp tal-Partit Popolari Ewropew eh, il-għajnija l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea u nistennew li naraw eh, xogħol fuq f'dan is-sitxu li ġejjin. Grazzi. Okay, thank you. Um, uh, I want to ask the Minister. Nixtieq insaqsi lill-Ministri biex jikkommentaw dwar dawk il-punti tal-koordinaturi hemm 13 membru ieħor li se jistaqsu mistaqsijiet. Hemm xi punti oriġinali qed isiru. U hemm xi kollegi li qed jaħdmu fuq xi faż speċifiċi wkoll. Tistgħu titkellmu għal ħames jew sitt minuti. Grazzi. Għalija u impressionanti li nkun qed jgħet u tajb li niddiskutu mal kunsill il-punti kollha. L-ewwel netwar terrorizmu l-Presidenza se tpoġġi enfasi fuq il-miżuri ġodda tal-sigurtà interna. Qed nagħmlu enfasi wkoll fuq il iskambju ta' informazzjoni. Wieħed mis-suġġetti li ddiskutejna se jiffoka fuq kif fuq kif niżguraw li l-iskamru ta' informazzjoni jsir. Se nifukaw ukoll fuq l-implementazzjoni ta' leġiżlazzjoni li ġa ftemna fuqa, speċjalment il-PNR. Il-Kunsill irrid isib bilanċ bejn il-protezzjoni mit-teddida u il-libertajiet personali. Grazzi tal- xewqat zbieħ għal presidenza Olandiża u nixtieq nirrangrazzjakom għal dawn ir-rimarki. Il-Kummissjoni u l-Parlament għamlu ħafna dwar dan ir-radikalizzazzjoni. Nista' nibda bl-eżempju tal-IRU fil-Europol illi diġà huwa ta' suċċess kbir u juża ħafna mill- tarif u esperjenzi minant il-kollegi Britanniċi tagħna. Fen titħol radikalizzazzjoni kunsil jifhem li dan huwa settur fejn irridu naqsmu l-aħjar tagħna. fejn jidħol il-hate speech u koll. Se jkun hemm konferenza fl-ewwel u tnejn ta' frar. Se kelmu wkoll fuq ir-radikalizzazzjoni u l-estremizmu violenti. Dawn is-suġġetti kollha se jkunu diskussi. Membru ieħor staqsa mistoqsija oħra dwar hate speech. Iddeċidejna żewġ affarijiet. L-ewwel illi naqsmu l-aħjar prassi u t-tieni illi li jkollna kontatti bilaterali dwar persuni speċifiċi u għawek nikonsidraw li il-kooperazzjoni importanti ħafna fl-imkien ma' affarijiet oħra bħal IRU u iċ-ċentru ta' kontraterrorizmu fil-Europol. Ġejna mistoqsija u kol dwar l-istat ta' dritt. Minant il-membru Dijong u minant l-onorevoli Sargentini. Kien hemm xi mistoqsijiet dwar l-istat ta' dritt. Il-Kunsill irid jiżgura illi il-valuri fondamentali tal-Unjoni Ewropea huma rispettati madwar l-Unjoni. Kien hemm xi mistoqsijiet dwar il-kwistjoni tal-Kummissjoni u il-Gvern tal-Polonja se tiġi diskussa u jkunu nafu l-pożizzjonijiet fi 17 ta' jannar il-Parlament se jiddiskuti s-situazzjoni ġewwa il-Polonja fis sessjoni plenarja. Dan ifisser li kwistjoni importanti ħafna. Il-kollegi tiegħi se jkunu preżenti, Sur Dion saqsini jekk nistax nikkuntattja il-kollega Polak tiegħi Iva bħala presidenza Olandiża se nikkuntattjah fuq fuq ħafna kwistjonijiet u dwar it-ħassib illi għanna dwar l-istat ta' dritt. Staqsejtu dwar ċiberkriminalità, staqsejtu dwar id-definizzjoni. Jekkem jekkemx definizzjoni ta' ċiperkriminalità, Nifem illi miex ċara ħafna illi hemm ħafna definizzjonijiet. Iċ-ċiberkriminalità toffrina sfidi ġodda. Kien hemm l-eżempju tal- ser f'bank tradizzjonali. F'dak il-każ nidwazzjoni kontra l-kriminali imma jekk il il-kriminali jiex fil-Ġermanja u l-vitma qiegħed fil-Greċja għalhekk għandna problema dwar il-ġurisdizzjoni u dinja hija waħda mill-kwistjonijiet li l-Presidenza Olandiża se tieħu passi dwarha. U se diskutu dwarha fis ġur ġejjin. Ġejna mistoqsija dwar l-appoġġ finanzjarju. Din hija diskussjoni illi sessi fuq il-bażi tal-proposti tal-Kunsill il-Kunsill huwa konxju li rridu ħarsu lejn din kwestjoni b'mod mifrux għax ma rridux li nkunu qed niffinanzjaw li terroristi bl-ebda mod. Is-Sur Dion ikkonferma u nirringrazzjah illi hu wkoll les li jikkoopera u li jaħdem sabiex ikun hemm skambju tal-ħerpa sitwar lajnuna legali jina herqan li naħdem dwar dan fil-futur. Signora Sargentini ta' saqsit mistoqsija kol fuq l-Ungerija. U sentenza liħa dan l imħallef Olandis. fil fat sentenza kienet sospiża. dwar relokazzjoni ta' dawn l-immigranti. Aħna rridu nerġgħu nanalizzaw il-konsegwenzi ta' din is-sentenza jekk ikun hemm bżonn. U naturalment ħan nieħdu u nqisu eh, nieħdu konsiderazzjoni nqisu il- mandat tar rest Ewropew f'dan kollu. Is-Sinja Ferrara saqsit mistoqsija wkoll fuq ġida kontra terrorizmu u l-qsim tal-informazzjoni bejn l-Istati membri. Jiena minħabba li kont membru tal-Konsil f'din l-aħħar sena, Nista' ngħidilkom l-istati membri kollha ma konvinti fuq l-importanza l informazzjoni ta' tinqasam bejn l-istati membri. Fil-laqat aħna ħanaraw kif nistgħu ntejbu l-isim tal-informazzjoni fuq l-armi tan-nar u ħanifukaw ukoll fuq eh, l-approċċi nazzjonali dwar ġida kontra terrorizmu. Jiena, fl-imkien ma' membri l-kolla tal konsil għanna l-qalbna l-kooperazzjoni mħabba li naħsbu dan huwa element ewlieni fil-ġida kontra l-kriminalità organizzata u l-ġida kontra terrorizmu. l presidenza tal-Olanda taf ħafna fuq kemm dan huwa importanti. Sur President naħseb illi eh, wieġib tal-mistoqsijiet kollha, iva, żgur ħajkun hemm mistoqsijiet fit-tieni round. Sur Dajkov naflem ħafna mistoqsijiet, iżda inti ħajkollok iktar mistoqsijiet anke fuq l-immigrazzjoni, ġifier forsi jekk tista' tqatta' ħamsa jew eh, ħames jew sitt minuti ħalli twieġeb dawn mistoqsijiet u kummenti illi smajna. Iva, minix ħan naqaf it-tentazzjoni illi nibda bl-iktar mistoqsijiet faċli un mbagħad ngħid ara spiċċaw l-5 6 minuti li kelli dispożizzjoni tiegħi. Mela, Mejjen nitkellmu l-ewwel fuq l-sistema tar-relokazzjoni u dak li rnexxilna nagħmlu dak li ma rnexxilniex. Jiena naħseb illi jekk inħarsu lejn in-numri ma naħsibx li jiena rrid noqgħod niddefendi dak li sar sissa, iżda jekk tħarsu fuq dak li ftemna dwaru, Relokazzjoni ma kienx possibbli dak li stajna nagħmlu huwa trasferiment tal-migranti. Relokazzjoni kien bbażat fuq ċentru ta' Ehm, riċezzjoni, reġistrazzjoni, iżda din is-sistema għadna t-nibnu għadna t-nibnu dawn il-hotspots, għanna bżon li konna postijiet fejn irreġistraw dawn l-immigranti, fejn nieħdu l-marki ta' swaba tagħhom u jitpoġġew eh, f'reġistru fejn aħna jista' jkollna aċċess għal din l-informazzjoni. Apparti minn hekk irridu wkoll nanalizza sewwa ir-refuġjati l-każijiet tagħhom fuq bażi individwali u mhux nagħmlu analiżi tal-applikazzjoni tal-ażil kollha kemm hi. Issa mal-ewwel taqatajn irridu naraw jekk humiex ħa jingħataw l-ażil u jaqgħu fil-kategorija ta' 75% ta' nies li fil-fatt għandhom id-dritt tal-ażil. Jiena naħseb ukoll li irridu naraw jekk hemmx post loġiku fejn nistgħu nibatu lil dawn l-immigranti. U jiena għalhekk qed li ma nistgħux noqogħdu nistennew li jintem dan ix-xogħol koll qabel ma nibdew bir relokazzjoni qegħdin nagħmlu ċertu testijiet tas sistema ħalli naraw ukoll kif qed taħdem kif tista' taħdem jekk nistgħux intejbuha. Aħna bdejna bl-Italja u bil-Greċja u qed nistennew illi sal-aħħar tal-ġimgħa ħajkun hemm l-ewwel nies illi jintbatu u jkunu trasferiti, iżda kif għattilkom il-sistema kif aħna immaġinajnija għada miex stabilita, pero fl-istess ma nistawx nistennew, ma nistawx nqoddu nistennew li l-hotspots kolla jibdew jaħdmu perfettament qabel ma nibdew namlu trasferiment għannis, nies iżda hemm proċess doppju għek. Fl-istess jiena ma naħsibx li dan ifisser illi kolħat huwa weħel fil-pajjiż tal-tadħul fejn daħal fit-territorju. Aħna rajna illi ħafna drabi dawn in-nies jaslu fit-territorju Ewropew mbagħad huma jiċċaqalqu kif kif jixtuqu huma ma jkunx hemm dan il-proċess ta' reġistrazzjoni u mbagħad jiċċaqalqu skont fejn hemm bżonn jew inkella skont it-talba tagħhom tal-ażil, però jiena fil-fatt wara żjara tiegħi fil-Greċja fil-Gżejjer tal-Greċja naf li dan mhux xogħol faċli għalhekk ma konċet nikkundanna lil kulħadd u ngħid li ma sar xejn sissa jien ma nixtieqx ngħid li ma sar xejn minħabba li kultant rridu nibdew mix-xejn. Hemm ċertu gżejjer rridu jibdew mix-xejn, ġviri aħna nafu li kultant għal xiftit nies jaraw minn barra is-sitwazzjoni jgħidu wara għalfej eh, mhux qed isir dan ix-xogħol għalfejn mhux qed jittieħdu il-marki swaba. Iżda aħna nafu illi sakemm jintlaħaq il-level fil-gżejjer, pereżempju, rridu naraw x'tib ta' relokazzjoni hija possibbli jew nkella jekk nużawx il-metodu antik illi fil-fatt inħallu n-nies jistennew. Jiena naħseb illi naturalment jiena m'iniex qed ngħid li aħna maħniex qed nagħmlu eh, biżejjed junkella li jagħmilna l-mirakli. Bil-kontra naf li suppost kellna nimxu eh, daqxejn iktar pass li issa issa għandna proposta li ħattina daqxejn iktar ħin sabiex intejbu is-sitwazzjoni. Issa fuq il-ġejjini ta' Schengen kien hemm minn saqsini u l-idea ta' ta' mini Schengen ta' Schengen iżgħar li kienet diskussa bejn ċertu pajjiżi fosthom l-Olanda, però din miex proposta dan mhux lan ewlieni, lan tagħna huwa l-aħjar tip ta' Schengen possibbli li għanna bħalissa u dan mux il-pjan bew laqas il-pjan ċer li konna Schengen iżgħar. U naħseb illi Schengen mhijiex eh, qed tintbat lura minħabba nuqqas ta' rida politika minnaħat tal-istati membri. Aħna rajna fil-rebbija tas-sena 2015 li jekk aħna ma nix noħorġu b'soluzzjonijiet konkreti għal pajjiżi kollha ta' Schengen, il ftajim ta' Schengen jista' ikun meddet. U meta aħna bħala stati membri ma rnexxinix navanzaw biżjed sabiex nilqu ftehim, aħna meta nħarsu lejn il-ġejjin ngħidu li din mhijiex ċajta li jekk pereżempju jkun hemm pajjiżi li mhux qed jgħinu lil xulxin jekk li qed iħallu lin-nies jgħaddu minn pajjiżhom ħalli jaslu fil-frontieri ta' pajjiżi oħrajn li jistgħu jieħdu ħsieb imbagħad reġistrazzjoni din mhijiex ċajta ma xi ħaġa li nistgħu nilagħbu biha. Jekk hemm ċertu pajjiżi li jixtiequ li jsibu l-iskużi naħseb li jissetgħu jagħmlu dan anka qabel hemm ċertu pajjiżi li mhumiex qegħdin jimplementaw ir-regoli, iżda dawk li xiftit minn dawk li għadjan jamlu hekk huwa minħabba li m'għandhomx alternattiva oħra. Jekk aħna nixtiequ l-28 stat membru jaqsmu responsabilta bejnietom, jekk nixtiequ li jkun hemm influss saħjar u iktar regolat, imbżon li jsir iktar sforz minn kulħadd. Dan huwa l-ewwel pjan minn ħatana, iżda aħna nafu li mhix xi ħaġa ovvja li aħna nistgħu bejn li bejnietna fuq din il-kwistjoni. U kif għattilkom mux il-pjan A jew il-pjan alternattiv, tini għaxa ħaġa li aħna rridu namlu. Iżda miex proposta issa. Is-soluzzjoni li tlaħjar joġbuna iktar iżda jekk ma nistawx nsibu soluzzjoni jew nilqu ftehim, forsi nistaw nużaw il-pjan alternattiv. Jiena naħseb mhux realistiku li ngħidu għala l-ewwel pjan tagħna ma ħadimx mela maħna ħanamlu xejn. Importanti li naħdmu iktar fuq il-prevenzjoni u jkollna idea aħjar tal-liema kuntest fih kienet li fih kienet diskussa din it-tip ta' proposta. Ministru, nixtieq li nirċivu iktar tweġibiet minn naħa tiegħek u informazzjoni fuq dak li għadek kemm semmejt, però xtaqt li ħajkun hemm ħafna kollegi li ħaj saqsuk iktar informazzjoni fuq Schengen u anka fuq l-immigrazzjoni. Allura xtaqt li forsi nistidan il dawk il-kollegi li xtiq jisaqsuk fuq l-immigrazzjoni sabiex jisaqsu l-mistoqsijiet tagħhom, jaddu l kommenti tagħhom jew forsi jisaqsu l-mistoqsijiet supplementari. Naf li inti tista' tkun sa ftit wara l-ħamsa forsi naf li l-kollega tiegħek għandek għandu ftit inqas ħin irid jitlaq fil-ħamsa naqsin kwart. Mela ngħaddu issa sabiex nisimgħu lill-kollegi. Sur Boni jek joġbok, nibdew bi, u nitlob l-kulħadd sabiex ma titkellmux aktar minn żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President, jien ħan nitkellem bil-Pollak. E'żess Ministri, nixtieq ringrazzjakom ħafna ta' din il prezentazzjoni fuq il-prioritajiet tal-Presidenza Olandiża dawn iż-żewġ aspetti dwar l-ordnijiet, ir-relokazzjoni, l-użu tat-teknoloġija, l-iktar ġdida ħalibek inħarsu l-frontieri tagħna nżommu Schengen, it-direttiva ta' kontra terrorizmu, skambju aħjar ta' informazzjoni bejnietna dawn huma kollha azzjonijiet ewlenin rridu nimplementawhom. U diskutejnihom ħafna anke f'dawn l-aħħar ftit ġimgħat u xhur u hemm bżonn li jkun hemm kooperazzjoni aħjar u iktar effettiva dan il-kooperazzjoni kienet Bin-nieqes ikolli ngħid f'dawn l-aħħar ftit xhur, importanti li l-istat ta' dritt ikun irrispettat ukoll. Jiena Polla kun nixtieq ningrazzja ħafna lil Ministru l-Sur Stewart tal-informazzjoni li tajtna, inti għettinna l-Kummissjoni għatiħosib dawn il-kwistjonijiet u ma naħsibx nistaw nal-għajnejna u d dak li tiġi fil-Polonja, per eżempju, jiena naħseb li l-Istat ta' dritt kif ukoll il-Qorti Kostituzzjonali u l mota kif ħadmet din il-qorti sissa Ninta falura minħabba dak li ġara aħna nistennew ir-riżultat ta' Kumitat ta' Venezia u anka fuq l-indipendenza tas servizzi ċivili din xi ħaġa importanti u hemm issa kriterji iktar baxxi fuq imposti fuq dawk in-nies li għandhom ruolijiet importanti fil-servizzi ċivili. Fil-Polonja issa l liġi ġdida illi tista teleb dan il-bilanċ bejn id-dritt għal ħarsien tal-previdenza u s-sigurtà. Aħna nafu dawn huma regoli illi mhumiex skont il-kriterji, m'hemmx lista ta' reati kriminali l-iktar serji, pereżempju, ħajkun verament diffiċli għalina illi nsibu lil dawn in-nies fin-netwerk sakemm il-gvern mhuwiex ħajrtira din il-proposta jina jkolli nejdilkom b'dispieċir kbir illi maħniex ħanżabu f'sitwazzjoni tajba l-qoddim nittama illi ħajkonna l-opportunità nkunu f'pożizzjoni diskutu dan kollu. Eżis kollegi, nitlobkom sabiex iżommu ma' żewġ minuti. Grazzi ħafna sur President jiena wkoll nixtieq nagħti ngħid merħba lil um, rappresentant il-Ministru mal-Presidenza Olandiża u grazzi tal-li preżentajtulna il program ta'kom. Grazzi ħafna l-Sur Van der Stur għal dak li qal fuq id-direttiva dwar il-minorenni, jiena kontrapporter u grazzi tal-li ringrazzajt l-notenna proset, jiena kont fit-tim ta' Shadow Reporters u dan Is-suċċess kien grazzi wkoll għall-isforzi tal-Presidenza tal-Lussemburgu li provaw jagħmlu minn kollox sabiex jintlaħaq ftehim. Jiena nixtieq li nqawwi qalb il-Presidenza ta' l-Olanda minħabba li żgur li jista' jinstab tejm ukoll fuq il- dossier tas Sur De Jong fuq l ajnuna legali u fuq ir-regoli proċedurali. Issa fuq dawn is-suġġetti li semmew jiena nixtieq li ngħaddi żewġ kumenti malaj malaj l għennet fuq it-terrorizmu. Minħabba mm, li nitkemmu nitkellmu fuq terrorizmu jiena naħseb li sfortunatament ma semmix ħafna il-kunċett ta' prevenzjoni. Importanti li nipprevjenu kemm jista' jkun radikalizzazzjoni permezz ta' integrazzjoni, permezz ta' ristrutturar ta' sistema fl-iskejjel, fil-sistemi ta' integrazzjoni fil-ħabsijiet, eċetera. U f'dak l-għandu xaqsam ma' terrorizmu, aħna irridu u koll nqisu il-knamil ta' moħbija illi fil-fatt qiegħda tappoġġa lil dawrijati kriminali bħal pereżempju traffikar illegali tal-armi tan-nar. Issa fuq iżda fuq il-kriminalità organizzata naħseb li hemm ħafna affarijiet li għandna nagħmlu minħabba li hemm reati ta' kriminalità organizzata li fil-fatt huma qegħdin iwaslu għal reati kontra l-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea u anka huma stess qegħdin jappoġġaw l-immigrazzjoni u anka it-terrorizmu u fuq dan il-punt naħseb li hemm ħafna u ħafna x'nagħmlu u nixtieq illi nitlob lill-Presidenza sabiex tagħmlu sforz minnaħatakom u kol anka fuq dawn il-punti. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sa' Signor Intervelt. Grazzi ħafna, Sur President. Sur Van der Stur, jina kontenta ħafna li jetna raka u fil-fat ċerta li ħaniltaqgħu ħafna b'dawn is-sitxur li ġejjin għandi ħafna ħin sabiex nistaqsik mistoqsija ħanibda billi nitkellem fuq ir-refuġjati sabiex inkun onesta jiena nisma' ħafna paroli u ħafna kliem iżda naħseb li l kemm aħna nafu illi l-immigrazzjoni l-kwistjoni tar-refuġjati hija komplessa iżda mhijiex problema mingħajr soluzzjoni U ħafna gvernijiet li qed jirrifjutaw li jippruvaw jisibu soluzzjoni ġifier dak li intom għandkom tippruvaw tagħmlu huwa li tħedġu rida politika min-naħa tal-istati membri sabiex insibu soluzzjoni. Jiena ma nixtieqx li noqogħdu nitkellmu hawnhekk fuq kif nistgħu nġelu l 28 stat membru sabiex jieħdu azzjoni u mbagħad wara dak li ġara pereżempju fil-Polonja ngħidu sempliciment li rridu nikkontrollaw, rridu nimmonitoraw dak li qed jiġi f'ċertu pajjiżi, eċetera. Jiena illi nisma' dan id-diskors jiena ċerta wkoll illi il-Kunsell kellu jieħu l-inizjattiva jenalizza s-sitwazzjoni qabel ma joqgħod jistenna l-analisi tal-Kummissjoni. Ġifiri nixtieq li nkun naf x'kienet l-analiżi u l-evalwazzjoni tal-Kunsill issa anke fuq id-dialogu fuq l-istat ta' dritt u r-rispett ta' dan il-prinċipju ewlieni, jiena naħseb li mhuwiex biżejjed jekk aħna niddiskutu ir-rispett tal-istat ta' dritt darba fis-sena biss minħabba li hemm bosta kollegi madwar il-medja tal-Kunsill mhumiex qegħdin jirrispettaw l-istat ta' dritt. Polonja, l-Ungerija, għanna eżempju oħrajn fejn edin naraw li l estraduzzjoni għabbażi tal-mandat tal-rest Ewropew miex qed tgħaddem tajjeb u dan qed ikollu effett naturalment fuq is-sigurtà tagħna. U anka fuq l-istrat ta' dritt u l-ordni fil-pajjiżi tagħna allura u importanti ħafna li l-Presidenza Olandiża issaħħa id-dialogu fuq l-istat ta' dritt. Ħansemmi sitwazzjoni differenti xħat għamlu fuq direttiva ta' kontra diskriminazzjoni illi il-diskussjoni dwara ilhom staġnati għal madwar xar snin u s-sistemi ta' proprjetà intellettwali. Dawn huma proposti leġislativi li weħluhom il-Polonja u l-Ungerija x'ħat għamlu ħalli tiżguraw li sal tmiem il-Presidenza Olandiża ħa nexxina niddiskutu non progress fuq dawn. Obviously. Grazzi fuq ir-relokazzjoni le mija faċli xejn u hija tieni darba li qegħdin nippruvaw nimplementawha nafu li hija diffiċli u għandna bżonn ta' aktar ħin imma il, eh, ma nistawx ninsew li l-Olanda offrit biss mit post u stati membri oħrajn moffrew laqas post wieħed. U hemm ukoll xi talimiet li nistgħu nisiltu mill-esperjenzi ta' dawn l-aħħar xhur u eh, waħda minnhom hija propju li refuġati qed ikollhom jistennew wisq li jistennew sa xarejn huwa eh, perjodu twil wis għal dawn ir-refuġati li jixtiequ jaslu x'imkien u anke b'mod partikolari jekk ikollhom jibqgħu xarejn xejn eh, f'xi post li mhux eh, adattata għalihom. Għalhekk dawn huma affarijiet żgħar li forsi nistgħu nagħmluhom biex niffaċilitaw l-affarijiet. Imma dana jitlob ftit flessibilità min-naħa tal-istati membri u eh, forsi il-presidenza Olandiza eh, tista tkun lesta illi taħdem fuq dawn l-affarijiet. Aħna tkellimna dwar id-batija ta' refugġati, id-batija li hija kbira u anke l-kwestjoni li aħna rridu nkunu nafu minnu diħel u l-kontrabandisti. Iva għalija huwa ċar illi aħna maħniex se nindirizzaw ebda waħda minn dal kwistjonijiet jekk aħna maħniex se noħolqu rotot legali għal dawn l-immigranti biex jitlu fl-Unjoni Ewropea bot partikolari li nsibu rotta fuq l-art. Din hija tajba se jkollha ħafna vantaġġi u nixtieq nkun naf jekk il-Presidenza ix se tieħu inizjattiva f'dan ir-rigward biex tiżgura illi ikun hemm possibilità ta' dħul legali u mhix biss għal eh, ftit refuġati pereżempju mill-Turkija imma rotta alternattiva serja u reali għal dawn ir-refuġati. Grazzi. L-Onorevoli Kirkhouse, grazzi. Se nitkellem bil-Grek. Jiena Rajt id-dokument interessanti għall-aħħar li prezentat il-Presidenza Olandiża hemm tliet prioritajiet l-akkoljenza ta' rifugjati, frabta mal-hotspots, protezzjoni tal-frontieri esterni frabta mar-ritorn u l-sim tal-peace frabta mar-relokazzjoni. Aħna rridu niftakru li l-hotspots għadhom ma nħolqux xalla volja dan suppost kienu lesti f'Ottubru u aħna maċanna politika ta' ritorn tajba ftiġi matilu ajruplan tella mill greċja mar pakistan u kellu jiġi lura għaliex il-gvern tal-Pakistan ma laqax il-kulħadd, jiġifieri sistema u waċari li mhix edha taħdem kif suppost. Aħna nafu illi eh, frattemp mijiet ta' eluf ta' persuni qegħdin jaqsmu il-frontieri tal bahartana tagħna f'sitt xhur minn hawn sitt xhur oħra se naraw x'se jkunu r-riżultati tal-Presidenza Olandiża u idealment aħna rridu li mija fil-mija ta' dawk li jaslu fi xtut tagħna ikunu intbatu faċilitajiet ta' akkoljenza, ikunu marru fejn kellhom imorru, l-applikazzjoni tagħhom tkun ġiet eh, ipproċessata u jekk ma jingħataw status ta' refuġati jintbatu lura Dan huwa xenarju ideali u jekk xi ħadd jgħidilna dinja sitwazzjoni ideali maħna se nagħmlu dak kollu li nistgħu, jiena kolli ngħid illi eh, bekk ikun qegħdin juru rieda tajba imma ma jkunx hemm eh, kontroll reali tas-sitwazzjoni. Jiena ma rridx illi inti taqsam il-biżat tiegħek magħkom magħna għaliex aħna għandna l-istess biżat, aħna nafu li fl-Ungerija ma jistax ikonna eh, u fil-Greċja l-sajf bħal dak li għadu kif għadda Irridu nkunu nafu meta se jitwaqfu dawn il-hotspots. Eh, x'se jiġru? X'se jiġri? X'se jiġri bir-relokazzjoni? Aħna rridu ċifri, rridu kalendarju, rridu nisimgħu l-impenn tagħkom għabbażi tax-xogħol preparatorju li ġasar, għabbażi ta' intom dak li intom beħsibkom tagħmlu waqt il-presidenza tagħkom. Ħaġa sabiħa li konna dokument sabiħ ħafna imma aħna rridu nisimgħu il-fatti.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 il-sujġetti li semmetu kol eh, il-kollega tijaj Roberta Mezzola. Il-ġimma diħla, aħna se nirreżentaw dan il-rapport ta' inizjattiva, rapport strategiku fuq il-sujġett tal-immigrazzjoni fejn aħna qegħdin ngħidu li hemm bżonn li jittieħed approċċ olistiku, approċċ globali. Dan ir-rapport se jkun fi ħafna mill-punti li intom ippreżentajtu propju fuq dan jiena sena ma' xiftit mistoqsijiet L-ewwel net eh, jiena nawgura illi jirnexxinna naħdmu tajjeb mill-qrib ħafna eh, waqt il-presidenza tagħkom u fuq dan id-dossier li se jkun propju strateġija uffiċjali tal-Parlament Ewropew fuq l-immigrazzjoni. Fuq it-tieni punt imbagħad intom tkellimtu wkoll fuq id-diffikultajiet illi għandhom ħafna stati membri fil-ġestjoni ta' dawn il-flussi migratorji. U jina nishtiq nkun naf xtib ta' għajnuna beħsibkom tagħtu lil dawn l-istati membri. U kif biħsibkom Eh, issaħħu l-frontieri fuq eh, il-kontrolli fuq il-frontieri li qed isiru dejjem aktar spessi, Mbagħad kelli kien hemm kollega oħra li semmiet il-punt li se nsemmi issa, jiġifieri il-suġġett tal-mini Schengen u forsi tistaw tajdunna jekk intomx qed tiddiskutuh dan il-punt. U l-aħħar punt illi jina xtaqt nġbet l-attenzjoni tagħkom għalih għalli jiena ma smajt xejn dwar ġlieda kontra r xenofobija, zdomofobija u afrikofobija. Dan apposta ma semajtu xejn dwarhom? Thank you, Mrs. Stevens. Please. Grazie, l-Onorevoli Stevens. Ja, dank u wel, voorzitter en collega's en ministers. Grazzi ħafna kollegi u ministri. Jien għandi mistoqsija x'namel dwar l-immigrazzjoni. Smajt b'attenzjoni kbira dak li għattu u eh, nixtieq nkun naf jekk intom tħossux li l-Ewropa u refugjati illi għandhom protezzjoni temporanja fit turkija jistaw xintbatu lura jew edin tajdu illi aħna irridu nilqaw l-immigranti u refugjati kollha li jaslu fit-territorju Ewropew u naqsmuhom bejnietna. Semmejtu u koll il-regolament ta' Dublin, il-regoli jemmek jgħid illi il-pajis Ewropew fejn jasal il- il-refugġat huwa responsabbli eh, għall-akkoljenza ta' dak il-refugġat. Ma jekk intom taraw in-numri li qegħdin jaslu fl-Italja u fil-Greċja jidher li dana mhux possibbli, intom se tkomplu tisħu fuq ir-relokazzjoni u jekk iva kif. Intom se tkomplu taħdmu għabbażi tal-pjanijiet attwali jew se tkomplu tfittxu soluzzjonijiet ġodda jew se tfittxu alternattivi oħrajn Jina naħseb illi jekk aħna ma nistawx nwarbu għal-koll darba l-dejjem, mela x'inhi l-alternativa, Sinjura da. Grazzi lill-presidenza Olandiża li waslitenna l-prioritajiet tagħha. Inkun onesta ma xtaqx nistaqsi nerġa' fuq il-mekkaniżmu ta' rilokazzjoni għaliex kien hemm ħafna mistoqsijiet dwar dan. Imma, Ministru Dajkov, ikolli ngħid li r-risposta tiegħek ħallit ħafna mistoqsijiet mhux imwieġba għall-inqas fil-ħsibijiet tiegħi. Jiena ġejja minn Malta u meta rajt il-programm ta' trio ħadd gost li qegħdin tenfasizzaw il-ħtieġa ta' solidarjetà u responsabilità mill-istati membri kollha. U naħseb li hija ħaġa tajba ħafna li tirrikonoxxi li l-affarijiet mexjin bil-mod imma li tajt li m'hemmx kapacity biżżejjed fil-pajjiżi huwa fatt imma ma naħsibx li dik għandha tintuża bħala skuża biex inħallu l-affarijiet kif huma u ma nċaqalqux l-affarijiet u immexxuhom il qudiem U edha hekk għaliex hawnhekk edha nitkellem ukoll bħala shadow rapporteur tal-SND fuq il-ħolqien ta' Permanent Relocation Mechanism. Għaliex finalment ikun ħela ta' ħin jekk nippruvaw noħolqu leġiżlazzjoni ta' solidarjetà fuq bażi permanenti jekk għaz biss nistgħu npoġġu fil-prattika l-affarijiet fuq bażi temporanja. Il-fatti huma kif semmejt int, però finalment xi ħaġa trid issir. U allura nixtieq nkunu nafu il-Presidenza Olandiża u eventwalment anki trio x'azzjoni konkreta se tieħdu biex tindirizzaw l-affarijiet kif suppost. U mistoqsija wkoll qasira għall Ministru Van der Ster dwar l-użu ta' teknoloġija għal kriminalità organizzata. Dawn in-networks u intom tirrikonoxxu dan kienu wkoll strumentali fit-traffikar tan-nies fl-Ewropa. U l-programm ta' trio jgħid li hemm bżonn ta' approach komprensiv biex tkun indirizzata l-kriminalità organizzata u anki traffikar tal-persuni. Però kif se tindirizzaw dan l-aspett b'mod speċifiku, b'mod konkret, u kif se tassiguraw bilanċ bejn il-libertajiet fundamentali u s-sigurtà. Grazzi. Mr. Niedermüller, please. <clears throat> Thank you very much, uh, Chair. <clears throat> Minister van der Steur, uh, you have already mentioned... Grazie. Ministru van der Ster, inti diġa għat kemm importanti l-istat ta' dritt tal-presidenza olandiza u eh, ħadgost nisma dak li għattinti u jina ħerqan li naħdem miegħek fuq dan għaliex l-istat ta' dritt huwa problema importanti ħafna fl-Unjoni Ewropea. Stati membri illi eh, qed ixxejnu il-drittijiet tal-bniedem, libertà tal-medja, rati kostituzzjonali, l-Ungerija u l-Polonja huma l-aħjar eżempji ta' demokrazija ta' dan it-tip Fil-Parlament Ewropew aħna smajna ħafna diskussjonijiet, ħafna sqarrijiet, ħafna proċessi ta' monitoraġġ fuq is-sitwazzjoni tal-istat ta' dritt fl-Unjoni Ewropea, imma fir-realtà ma ġara xejn. Memx bidliet importanti f'dan il-qasam fil-pajjiżi għalhekk ħafna ċittadini u ħafna eh, qegħdin jistaqsu lilna u jistaqsu lilkom eh, x'beħsibkom tagħmlu kontra din id-demokrazija liberali fil-Polonja u l-Ungerija. Jina konventi li l-ewel qabel kollox il-Konsil irrid jagħmel ħafna iktar. U jina nixtieq inkun naf xi pjanijiet konkreti għandkom biex tiżguraw illi jkun hemm rispett tal-istat ta' dritt fl-Unjoni Ewropea u f'ċerti stati membri tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Wimberg. Tack ordförande, minister. Eh, er grazzi President u grazzi l ministri għal prezentazzjonijiet tagħhom l-2016 se tkun sena importanti fir rigward ta' kif aħna qed inħarsu lejn id-dinja ta' madwarna se jkun hemm ħafna sfidi li rridu niffaċċaw b'mod partikolari għalikom għaliex intom se taħdmu propju f'dan il-qasam dwar uh, l-immigrazzjoni, kollegi, aħna qed niffaċċaw sfidi kbar. Imma l-sfidi jiċkienu xiftit fix-xitwa u għalhekk dan huwa vantaġġ għalikom għaliex milli jider l-approċ li deċidejtu fuq u intom ma tantx ta' riżultati tajbin għalhekk kif nistgħu naddottaw approċċ aħjar fis-sitxur li ġejjin u mbagħad dwar il-mekkaniżmu ta' distribuzzjoni u rilokazzjoni x'se nagħmlu b'dawk il-pajjiżi li jirrifjutaw illi jieħdu semhom. X'namlu napplikaw sanzjonijiet, x'se nagħmlu ħsibtu dwar dan u mbagħad hemm mistoqsija oħra xtaħsbu dwar il-ħaddima barranin illi l ewwel kienu fis-Sirja u issa qegħdin jiġu lura intom taqblu illi jittieħdu miżuri legali u mhux biss li nitkellmu dwar id-deradikalizzazzjoni. Nistaw nitroduċu kastigi għal persuni illi wetqu dawn il-reati atroċi ħsibtu eh, li forsi tistaw ukoll iċċaħduhom minn nazzjonalità tagħhom imbagħad id-direttiva dwar l-armi l-bidliet li saru fiha. Dawn għandu jagħmilha diffiċli ħafna, se jagħmilha l-affarijiet diffiċli ħafna lina fl-Iżvezja. X'taħsbu dwar dan l-Onorevoli Bjog? Thank you very much. Uh, I think uh... Grazzi, jiena naħseb li għandek raġu Ministru meta għat li hemm nuqqas fiduċja fl-Unjoni Ewropea u eh, naħseb illi dana qed jiġri għaliex aħna maħniex qegħdin nagħmlu li għandna nagħmlu fir-rigward tar-refuġati. Qegħdin iddiżappuntaw lil dawk iċ-ċittadini li jixtiequ li l-Ewropa tieħu aktar responsabilità qed jarraw illi n-nies qegħdin jinżammu f'kundizzjonijiet inumani eh, f'Dunkirk u f'Kale u dana mhux mod ta' kif wieħed eh, jitratta mal-proxmu. Ma, ma, ma naħseb illi issa waqt il-presidenza ta'kom huwa il-moment illi uh, nuru illi aħna ma rridux innoqodu nċedu għal razzisti. Aħna ma rridux illi l-Ewropa tibqa Ewropa fortizza, din dan mhux il-futur għalina. Għallek jiena imħasba ħafna dwar l-inizjattivi għat tisħiħ tal-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea meta mannix soluzzjonijiet ta' kif insaħħu ir-responsabilta għall-akkoljenza ta' dawn ir-rifuġati li qegħdin jidħlu bil-miljuni li qegħdin ifittxu eh, protezzjoni u kien barra minn pajjiżhom. Intom qegħdin tfittxu soluzzjonijiet li ma jinkludux 28 stat membru hemm possibilitajiet anke skont it-trattati illi jkun hemm koalizzjoni iċken ta' grupp ta' pajjiżi li jridu jagħmlu dak li hemm bżonn li jsir f'dan il-mument. U intom lesti li tistiednu l-UNHCR biex jgħin lill istati membri tal-Unjoni Ewropea li jridu jagħmlu xogħolhom sew minn flok ma jibqgħu staġnati l-affarijiet kif huma sissa. U barra minnek jiena rrit intenni dak il intqal fuq il-Polonja u l-Ungerija. Din hija kwestjoni importanti ħafna li se jkollna nindirizzawa għaliex inkella se naraw pajjiżi oħrajn illi u koll se jamlu li jihdu l-affarijiet fidejum u jaddu liġijiet li mumiex demokratiċi u koll nkunu edin eh, natu daqqatit ehm, l-emin estrem. Il-Ministru eh, se jkollu jħallina fil-5 eskwart u nixtieq illi jkollu l-opportunità illi iwieġeb fuq l-istat ta' dritt għal dak il-mistoqsijiet li saru fuq dan is-suġġett l-aħħar żewġ kollegi mbagħad se nagħlaq il-lista. Anna s-Sinjura Revo Dalon. Grazzi President, grazzi Ministru tal-qiegħed unnek il qegħdin hawnhekk illum. Mistoqsija dwar l-istat ta' dritt fl-Ewropa. Kellimna ħafna dwar il-Polonja Tkellimna u koll dwar l-Ungerija mal-kollega Peter Needle-Müller u irrit eh, nerġa' nikkummenta fuq din is-sitwazzjoni fuq dawn il-proċessi eh, maġla illi għedin eh, eh, u jar u lil dawn il-refugġati nitkellem dwar Slovakkja illi ministru qal li jrid jagħmel sorveljanza tal-Musulmani għaliex huma teddida terrorista u eh, pajjiżi oħrajn li qegħdin jieħdu passi simili hemm ukoll l-Iżvezja li qiegħda tagħmel kontrolli tal-identità eh, li qiegħda tagħmel issa fuq il-frontieri mad-Danimarka. Ġifieri ħafna nuqqasijiet fl-istat ta' dritt jiena smajt il-proposti ta' f'Mejju li kunem konsil eccezjonali fuq dan is-suġġett li kunem konvenzjoni Ewropea fuq id-drittijiet tal-bniedem imma li lin mill-diskors sabiħ hemm bżonn li tittieħed azzjoni, azzjoni konkreta intom x'biħsibkom tagħmlu. Naf illi mhux faċli imma hemm bżonn illi immorru l lin mill-kliem sabiħ rridu nfakru l-valuri tagħna u nimplementawhom. Grazzi. Thank you very much. Um, and finally, Mr. Jezek, please. Issa nadu sur Jezek. Grazzi, Sur President. Il-mistoqsija i jekk intom ikkonsidrajtux illi tużaw il-possibilità ta' applikazzjoni tal-protezzjoni temporalja fejn titħol il-kriżi tar refugġati għaliex hija għodda utli. Grazzi ħafna u grazzi l-kollegi kollha. Skużawna għadal ħin, napprezza jekk il-Ministru jirrispondi l-mistoqsijiet qabel jitlaq. Grazzi Sur President l-ewwel nirringrazzja lis sinjorina Kiniċi għal-kommenti tagħha hija priorità fil-aġenda tal-Kunsill se jkollna se tkun ukoll priorità fl-aġenda tal tal-Kunsill u rridu nimplementaw il-konklużjonijiet illi ntlaħqu s-sena l-oħra. Għanna żewġ konferenzi għoljien dwar radikalizzazzjoni is-sinjura kien iġi semmitu ukoll l-importanza ta' dan u f'Marzu għandna konferenza għolja oħra u dawn is-suġġetti kollha huma priorità. Is-Sinjura Einfeld saqsiet mistoqsija oħra li ħan nirrispondi wara. U hemm ukoll mistoqsija dwar is subija. fil qata ta' Diċembru tal-2015 il-Kunsil tal-GHA għalli ma kienx hemm ftehim politiku dwar il-passi u il kusil qal li ma kienx raġonevoli li u ċertu riżultati f'dak il dik l-iskadenza. jiena nistan konferma li aktar minn disa stati membri diġa indirizzaw din ir-rikjesta mill-Kummissjoni u issa rridu nistennew proposta sabiex ikun hemm kooperazzjoni aħjar u l-Kunsill se jiddeċidi bil-kunsens tal-Parlament Ewropew. Jekk ikun hemm dan il-kunsens nista' nassigura illi se tkun priorità fil-lista tal-President Olandiża. Is-Sinjura King saqsiet dwar il-ġilda kontra diskors ta' mibbeda taħt din il-presidenza se namlu laqa regolari sabiex intejbu il-rapportaċ tal-diskorsi ta' minn beda. Irridu ninkoraġġew ninkoraġġiex il nies sabiex jirrapportaw sabiex inkun nistgħu nieħdu azzjoni. Se nfassilizzaw l-aħjar prassi sabiex inkun nistgħu nindirizzaw il problema Saqsitu kol dwar il-direttiva ta' kontra diskriminazzjoni. Aħna konxi mid-diffikultajiet ta' din id-diskussjoni. Is-sinjura dal-istaqsi dwar it-trafikar tal- persuni. Aħna se jkollna konferenza dwar dan f'Amsterdam fit-18 u 17 ta' jannar. Matul din il-konferenza se niprezentaw kooperazzjoni interdisciplinarja, it-traffikar ta' persuni huwa wkoll priorità fl-aġenda tal-Kunsill dwar l-istat ta' dritt saru ħafna kummenti u dan juri li hemm tħassib kbir fih dan il-Parlament dwar l-istat ta' dritt. Diġa qed fil-kummenti tiegħi illi il-Kunsill huwa konxju li l-istat ta' dritt huwa bażi tal-Unjoni Ewropea. Et qed insegu l-kuntatti bejn il-Kummissjoni u l-Gvern Pollak il-Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali f'Mejju se jindirizza l-kwistjoni tal-Istat tad dritt ukoll. il-Kunsill jinsab ħerqan li jisaxħaħ il-relazzjoni mal-Parlament ħerqan li naħdmu magħkom mod flessibbli fiduċja reċiproka u rispett reċiproku. Grazzi ħafna. Bħalma qed ritmur għal komitat tal-ġuri dan huwa komitat ħafna iżgħar imma għandek sens tajjeb ta' priorità' u ninsabu ħer għanna sabiex nibdew ir-relazzjoni ta' ħidma tagħna. Grazzi tal-li rispondejt il-mistoqsijiet kollha. Għalhekk issa nagħti l-kelma lis sul Dajkov u għandek biżejjed ħin sabiex tirrispondi il-mistoqsijiet dwar l-immigrazzjoni. Hu żmien kantista sabiex titkellem dwar il-kwistjonijiet kollha li kien hemm. Fil-10 minuti li ġejjin nista' nirrispondi mistoqsijiet. Ħafna mistoqsijiet kienu dwar il-pressjoni nistgħu nġorru. il peace Hemm żewġ tipi ta' mistoqsijiet. Waħda i li irridu namlu xi ħaġa u l-istati membri kollha jaqblu u t-tieni kif sen naslu sabiex l-istati membri jaqbru fuq xi ħaġa. Din mi jistampa ċara. It-tieni huwa xogħolna bħala presidenza tal konsil sabiex nippruvaw insibu modi kif nil ftejjin fuq il-proposti. Qed nitilfu ħinna billi nagħmlu abbozz ta' proposti sbieħ illi nafu diġà li mhux se jkollhom appoġġ sabiex jiġu implementati. Mhix kwistjoni tal-istati membri li ma jridux jimxu ma' responsabilit tagħhom huwa hija responsabilità tal-presidenza illi tara illi ma jkunx hemm sistema fejn ikun hemm regoli u l-istati membru bat jgħidu li mhux se jimxu magħhom għaliex ma jaqblux magħhom. dan iwassal għal ksur tal-ftim kollu li għamilna qabel u koll. Hemm proposti illi jagħtu kas it kollu. Kif ħan naslu għal punt fejn l-istati membri jaslu għal sistema ta' rilokazzjoni jaslu għal fejn dwara. Kien possibbli illi naslu għal konsens u li nivvotaw dwarha imma huwa diffiċli illi impoġġuha fil-prattika. Kif se naqsmu r-refuġġjati bejn l-istati membri? Ma tajniex attenzjoni però biex namlu sistema miftuħa. L-istati membri jartu li lesti li jihdu percentaċ imma ma nafux il-percentaċ tal-imnumru dan. Irridu irridu fiduċja illi dan mhux numru illimitat. Irridu nwaqfu nies milli jiġu b'mod illegali. Dan kollu jrid ħafna xogħol u ħafna responsabilità min-naħa tal-Unjoni Ewropea barra mill-Unjoni, barra miż-żona ġeografika tagħha. Irridu responsabilità mhux biss fir-reġjun imma rridu nieħdu responsabilità wkoll f'pajjiżi terzi rridu noffru protezzjoni hemmhekk. Irrid ikun hemm miżuri u kontrolli tal- frontiera. Irritu kunem sinta responsabilta b'mod raġonevoli. Mhux biss illi naqdu d-dmirijiet morali tagħna imma li kunem sim regolat li kunem boċċar ta' strittieħu. Forsi jkun possibbli illi il-ftehim imur li limmi xi ftit pajjiżi biss. U għalantana illi ikun hemm kollaborazzjoni sħiħa bejn mhux biss ftit pajjiżi din hija l-prassi issa bħalma tistgħu taraw ħafna mir-refuġjati qegħdin 50 pajizi Għandu jkun sinjal tajjeb li jekk qed tuża retorika u tgħid li ċittadini l-istorja li żbaljata u li jekk ma taqdix id-dmirijiet tiegħek, ir-riżultat ikun li aħna ħalluk barra mid-diskussjonijiet. Ma naħsibx li dan u għal-mod kif għanna nimxu f'din is-sitwazzjoni u f'kwalunkwe sitwazzjoni. Hemm triq waħda sabiex naslu għal-ftejjim madwar l-istati membri. Jekk għandek ftejjim ma' pajjiżi terzi pa' Turkija u pajjiżi oħra, ma nistgħux ngħidu li hemm żewġ modi biss il irridu nirregolaw it-tħul ġol-Unjoni Ewropea. Hemm żewġ possibilitajiet li noffru protezzjoni jekk naqblu li il-pajjiż ta' tħul ma jistax iġor il-pis kollu irridu nifoka fuq ir-relokazzjoni fil-Ewropa biss ma naħsibx li dan ikun itkun laħjar aħjar triq. Irridu namlu sistema ġdida illi li bija naslu għal konsens. Irridu nidu konsiderazzjoni u koll tħassib li jħor u l-konklużjoni ma tkunx riżultat ta' kapacità limitata li jilqgħu n-nies. Is-Sur Kirkos tkellem dwar il-fatt li ma rridux nikdbu dokumenti imma li nieħdu azzjoni dwar il-hotspots għanna skadenzi iżda mhux qed nilħquhom. Din mhix kwistjoni ta' deċiżjoni tal-Kunsill biss, irridu nadduwa għal prattika. Iltqajna ma' diffikultajiet li ma bassarniex, irritu kien hemm però wkoll ir-rieda tal-istati membri li jiġu mejjuna li kunem oħrajn li naqdu maħħom sabiex jajnuhom. Dan jieħu żmien huwa faċli għal gvernijiet li jgħidu ser nagħmlu dan imma rridu wkoll nindirizzaw is-sitwazzjoni lokali, il-popolazzjoni lokali u l-om ser jiġri. Bħal pereżempju fil-każ tal-hotspots Griki fil-Gżejjer u nsibu kollaborazzjoni hemm aħna lesti li najnu li l-Italja u l-Greċja fil-hotspots jekk u bżonjus imma sfortunatament jieħu żmien meta nofru dil-lajnuna għax mhux dejjem tkun aċċettata fil-post. Intom tistaqsuni x'sar. X'differenza saret fl-aħħar xhur, ħadd ma kien sodisfatt kellna skadenzi, kellna dati proposti mill-Kummissjoni għaliex huwa xogħolhom li jgħidu hekk. Dik il-ġurnata is-sitwazzjoni se tkun solvuta. Imma aħna bħala pajjiżi irridu nimxu pass pass irridu nibqgħu intejbu s-sitwazzjoni. Ftemna biex namlu dan il-pass fi żmien ġimgħa imma l-affarijiet baqgħu kif kienu. irridu namlu xogħol siwi u ma jkunx biss kwistjoni illi nejdu illi għamilna dak li fil-verita ma nkunux għamilna. Dan ix-xogħol għadu għaddej u rridu naraw il-progress. Dan huwa dak li namlu nagħmlu bħalissa. Naħseb li għadda żmien jekk trid il-ħin jekk trid tieqa fil-ħansa. inti trid tirrispondi xi mistoqsijiet speċifiċi oħra jekk trid tista' tagħmel dan. I mean, most were on these topics, so... Ħafna mill-mistoqsijiet kienu dwar dawn is-suġġetti. Grazzi ħafna ta' dettalji illi tajt din hija l-ewwel darba illi il-Ministri ġew qudiem dan il-Kumitat flimkien ma' timid tagħhom. Fl-ewwel round u fit-tieni round kien hemm mistoqsija dwar kale. Forsi il-Ministri jista' jirrispondi dwar din mistoqsija. Iva. Din hija kwistjoni multilaterali mhux biss Ewropea. Naħseb li kellna kuntatti mal-stat rilevanti kollha mill-esperjenza personali tiegħi għandna ftejjim trilaterali mal-Belġju u l-Renju Unit jekk tħares lejn kelle naraw problema fil-Balkani tal-Punent. Qed nofru il-ċans għall-azil imma n-nies ma jridux illi jieħdu l-azil hemmhekk. Din hija xi ħaġa illi ma bassarnix fir-regoli. U dan iħalli vojt. Għax huwa mistenni li jekk inti ħrabt trid l-azil u jekk tiġi offrut l-azil inti tieħdu. Issa jew in-nies ma jridux l-azil fi Franza, Naħseb illi Franza u r-Renju Unit flimkien irridu jisib miżuri prattiċi għal dan. Din huwa sar kwistjoni ekonomika kbira. irrid ikun hemm diskussjonijiet bejn iż-żewġ partijiet u naħseb illi sar ħafna xogħol diġà kien hemm riżultati mid-diskussjonijiet li saru. Jekk isir problema ikbar, mbagħad nidu passi aktar l qudiem imma naħseb li bħalissa diskussjoni trid isir bejn l-istati involuti direttament. Miex kwistjoni li tinvolvi l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Grazzi ħafna Ministru, irrid inżid illi qed tieħu impressjoni mingħand il-membri kollha tal-prijorità li hija l-migrazzjoni. Il-membri hawnhekk jafu diġa din kwistjoni. Jafu dwar il-rapport dwar l-immigrazzjoni u l-approċċ olistiku li għandu jkun hemm. Wara li smajt il-kommenti in membri jafu għazacċa ċet jiġri, per eżempju fil-Greċja, mandiġ dubji illi il-presidenza Olandiża ser toffri dawn is-sessjonijiet ta' mistoqsijiet u risposti fuq bażi ta' kull ġimgħa. Dawn huma kwistjonijiet importanti ħafna lina fejn jidħlu il-dossiers ħana nisperaw u żguri li se jkun hemm kooperazzjoni sieħa par mikni hemm mal-Presidenza ta' qabel. Din hija l-ewwel ġurnata lura lax-xogħol u għalhekk kulħadd forsi għadu maqabad xi rutina. Imma hemm tasib kbir anke dwar Schengen, grazzi ħafna tar rispondej dawn il-mistaqsijiet din huwa proċess li dejjem għaddej u ħerqana għal żjara li jmiss. Grazzi kollegi għal paċenzja ta'kom illum il-laqa li mis se tkun fl-14 ta' jannar il-ħamis li ġej u se namlu sforz kbir sabiex ma jkollniex laqa nar ta' tnejn u nar ta' ħamis fl-istess ġemma se namlu ta' koll nistew sakemm ma jkunx neċessarju bħal maġar il-ġemma u għal kollegu għal-kolleg li mar saqsewx mistoqsijiet, ma setewx jiddispjaċini. Tistaw tamna dan fil qalli ġeja. Grazzi ħafna.